issa naddu sessjoni tal-mistoqsijiet u tweġibiet. L-ewwel mistoqsija f'isem il-grupp tal-PPE, is-Sinjura Pilar del Castillo Vera. Ikjosbu. Presidente, Komissario Ettinger, bienvenido. Desde luego... Eh... Grazzi, President, Komissarju nominat Oettinger, merħba. L-ekonomija u s-soċjetà digitali u globali ħajkun importanti tkabbir il-kompetitività u l-ekonomija dinija. L-affarijiet huma ovvju qudiem għajnejn kulħadd. Il-Kummissjoni Ewropea ħadet sforzi kbar biex tiżviluppa suq digitali sieħ fl-Ewropa. L-aħħar inizjattiva suq uniku diġitali għat telekomunikazzjonijiet kienet essenzjali għaliex il- kien hemm proġett ta' infrastruttura li kien trasversali għall-ekonomija kollha u għandu jkun ta' benefiċċju għal miljuni ta' ċittadini Ewropej għax bħalissa ħafna ċittadini Ewropej jridu jħallsu ħafna flus biex ikollhom aċċess għall-internet. L-Unjoni Ewropea għandha mandat sota hawnhekk biex tibni ekonomija diġitali u sabiex tnaqqas l-ispejjeż. L-approċċ tiegħek ser ikun fin-negozjati tiegħek mal-Kunsill u l-Parlament fuq dan il-punti il-Kummissarju nominat. Il-proposta tal-Kummissjoni tresqet. Mun dak iż-żmien tfaslet ġiet votata mill-Parlament Ewropew u issa il-mazz fidejn il-Kunsill. Fil-ġejjin qarib il-Kunsill għandu jagħti il pożizzjoni tiegħu fuq dan id-dokument. Id-diskussjonijiet għaddejjin bħalissa mill-Presidenza Taljana qed jitmexxew u naħseb fir-rigward ir-roaming u anke n-neutralità tal-internet il-Parlament diġà ħad deċiżjoni tiegħu fuq dawn il-kwistjonijiet sensittivi. Barra minn hekk naħseb illi nistgħu nibdew naraw l-aħħar deċiżjonijiet fuq ir-regolament TSM iktar kmini is-sena d-dieħla. Jiena ħanamel l-almu tiegħi biex dan id-dokumenti meċxijom il-qudiem u l-prova ta' vera ser tkun li kulħadd ikun irrit is-soċjetà digitali u l-ekonomija Digitali fl-Ewropa. Grazzi. Il-mistaqsija li jmiss fisem l-essendi il-Senjura Martina Werner. Grazzi, komissarju nominat Oettinger. Telekomunikazzjonijiet effiċjenti u veloċi huma importanti biex ikun hemm konnessjonijiet bejn l-Ewropa biex tassaw ikonna soċjetà digitali ġenwina. L-Unjoni Ewropea kif tista' kontribwixxi biex tiżgura li l-investiment privati u pubbliku għall-iżvilupp tal-infrastruttura ikun qiegħed hemm fis-seħħ fil-post. Kif nistgħu nwaslu il-broadband fil-żoni rurali, kif nistgħu nħaffuh? Is-Sur Juncker tkellem dwar 300 biljun bħala program ta' investiment. Lima proporzjon minn dan tista' tara li ħajkun investit fil-portafol tiegħek u kif ser jissarfu l-affarijiet f'termini prattiċi. Kif tistaw tevitaw li kunem hemm id min u l zbalji li kien hemm fil-teknoloġija 4G? Kif tista' tagħmel mezz biex ma jkunx hemm problemi jew nilqgħu għal problemi tal-4G? Naħseb li l-Kummissjoni rrid ikollha tmur f'idea jkollha rwol mexxej fil-xena globali. Grazzi. Skib. Grazzi. Sinjura Werner, il-ħames ġe hija teknoloġija tal-futur. Naħna nemnu li din hija teknoloġija għal 10 snin li ġejjin u issa rridu nieħdu il-passi ta' tħejja meħtieġa u fil-Kummissjoni tassew ser naħdmu bla biex nevitaw li jkun hemm xi tip ta' dejmin bħalma kien hemm fil-każ tal-erba' ġe. Fuq il-mistoqsija tiegħek. Ser ikun hemm ambitu għal budgets pubbliċi imma l-parti l-kbira ta' din l-infrastruttura tittiġi mill-settur privat. Irridu noħolqu ambjent tali li wassal l-investiment sabiex bekk niġbdu dawk l-investituri privati u l-investiment privati in ġenerali. Jiena nħares lejn l-infrastruttura tal-ISCT meta mqabbel mal infrastruttura tal-enerġija u trasport. Unħoss li dawn huma affarijiet li jeżistu kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea. Irid ikun hemm kofinanzjament fil-ambjent rurali biex bekk kemm l-istati membri kif ukoll ir-reġuni ikollhom dawn l-affarijiet. Fir rigward is-sussidji irridu nsibu approċċ ġenerus. Huwa ċar li hemm bżonn intejbu fuq livell nazzjonali u reġjonali dan possibbli u naħseb li huwa neċessarju li ntejbu il- is-sejtu l-allokazzjonijiet apposta biex bekk fil-Kummissjoni waslu linji gwida dwar meta stat membru, municipalità u raġun jistgħu jkollhom assistenza diretta jew inkella Savings Bank, bank ta' tfaddil biex bekk ikun hemm flessibilità fejn huwa meħtieġ. Irridu niżguraw illi meta ħandaħlu finanzjamenti għall-infrastrutturi tal-ICT dan ma jkunx mifni minn ħafna regolamenti bla bżonn. Grazzi ħafna. Kummissarju nominat issa fisem li sijar is-sur Hans Olaf Henker. Grazzi, jiena għex fl-ekonomija digitali għal ħajti kollha u issa hija tawn bħala politiku. Imminti bil-kontra, forsi ħad tagħmel xogħol aħjar. Il-ġimgħa li għaddiet inti et dan. Et li l-Ewropa qed tagħmel wisq f'ċertu oqsma tal-enerġija u ftit wis f'oqsma oħra. L-istess jista' japplika l-ekonomija digitali, l-Unjoni Ewropea tajt lill istati membri kemm iċ-ċittadini jistgħu jixtru fuq l-internet, pereżempju. Ovvjament dan qed jagħti daqqatit lill-ekonomiji l-kbar u jagħti tisbita f'wiċċ il-ħwienet lokali. Dawn id-deċiżjonijiet fil-futur ħajtħallew f'idejn l-Istati membri minħa l-oħra Ġermanja għandha aġenda diġitali, Franza għandha Franza Numerik u it-tnejn m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin u din twassalna mistoqsija tiegħi ser tagħmel biex tassaw ikun hemm suq uniku wieħed Ewropew minn din frattarija kollha li hemm bħalissa. Kummissarju nominat. Sur Henkel. Jien bqajt mill-qut mill-kapaċità tiegħek li tkun tista' tieħu fidejk l-istatistika u ċifri u tixtarrom imma ċifri li qed tagħmel referenza lihom huma merament tbassir għal-mira jisom inċentif biex ngħidu hekk. Is-servizzi tiegħi mhumiex mitħla biex jagħmlu mezz biex jelħu malla u maċċetam dawn iċ-ċifri iżda l-idejat li tagħmel stima tal-kommerċ elettroniku fil-futur u dan xi fisser tas-sow imbagħad taċ-ċittadini tagħna bħala opportunitajiet naħseb li dan ikun valla pena. Forsi ma jeħtieġ li jsir b'mod pedantiku kif inti deskrivejt tajjeb, iżda l-idea li jkun hemm stabilizzar ta' li muma l-miri tagħna hija tajba. Ir-regolamentazzjoni fuq livell mikro mhux daqshekk tajba. Tuni sitt xhur jew ftit żmien biex noħloġ xenarju regolamentattiv ġdid fejn nkun nista' nistabilixxi fejn l-Ewropa trid tilleġiżla. U fejn imbagħad min-naħa l-oħra għandna nżommu mal-inċentivi u l-miri biss. U mhux imorru iktar. Ma rridx namel pizzejiet fuq l-ekonomija digitali bwis burokrazija. Grazzi komissarju nominat, grazzi tal-li fil-ħin perfettament, issa s-senjura Angelika Mlinar fisem l-alde. Grazzi, komissarju nominat Ottinger. Il-kumpaniji u l-istat u l-popli rridu jaħdmu id fif fl-imkien. Dan kif ħassib tarfu? U jekk iva, kif? interessata fil-kumpaniji żgħar taqbel mal-kritika ta' dawk li jgħidu li dawn mhumiex tassew kumpaniji ma huma biss entitajiet kummerċjali żgħar stabiliti apposta biex jevitaw ċertu standards minimi tal-impigi? Nishtiq nistaqsik ukoll. Fuq Small Business Act, l-att ta' negozji żgħar tal-Kummissjoni proposta mill ex kummissarju Verheugen, Tħoss li dan huwa strument possibbli li jista' jintuża u jekk iva, kif ħadd iżgura li dan jitmexxa l qoddim u jiġi implementat? Il-Kummissarju nominat. Rigward ir-rispett tan-negozji żgħar, startups, hija kwistjoni wkoll tal-kumpaniji fittizji dawk li jkunu jaħdmu għar rashom u jkunu qed jagħmlu ta' berruħam li jkunu kumpaniji. Dawn żewġ punti li qajjem tu jinkontra li nqisu l-kumpaniji qishom qed jippruvaw iduru mar-regoli tas-suq sa ċertu punt. Ħafna drabi naraw li startups ikunu imsieħba importanti fi żmien ftit snin fl-ekonomija Ejja nħarsu lejn l-industrija tal-karozzi per eżempju, jew l-industrija tal-ikel. Hemm eżempji f'dawn l-industriji fejn issa għandna ditti famużi madwar id-dinja li bdow bħala startups fil-bidu. L-istess japplika fil-każ tal-ICTs u l-kumpaniji tal-ICTs. Ikollu kumpaniji fejn jitlu fis-suq u joħorġu. Bosch per eżempju daħlu fis-suq u ħarġu. Għandek ukoll koll l-IBM li jiġu jmorru u issa qegħdin taħt pressjoni kbira minn kumpaniji bħal Microsoft. Għal daqstant hemm ħafna eżempji ta' kumpaniji żgħar li jimxu l qudiem malajr malajr. Dan huwa l-każ pereżempju f'Baden-Württemberg, il-lender minn fejn iġijien. Hemm ħafna eżempji ta' dan it-tip Għal daqstant dak li neħtiġu ngħidu huwa li startups jistgħu jkunu illum il-ġurnata imsieħba importanti imma 10 snin 15 sena oħra jistgħu jkunu importanti fuq livell dinji imbagħad għalhekk jiena favur li nappoġġaw l-startups, nippromovhom b'assistenza tal-infrastruttura, b'assistenza finanzjarja u tinsawx li jista' jkollok kumpaniji kbar u kumpaniji żgħar jgħixu flimkien. Kumpanija kbira ta' telekomunikazzjonijiet tista' tagħmel virtualizzazzjoni tas sistema pereżempju, iżda jien ma nistax ngħid li m'hemmx attività aħjar mill-kumpaniji żgħar, speċjalment fil-qasam tal-ICT. Grazzi kummissarju nominat. Signora Cornelia Ernst fisem il-Gwe. Grazzi, kummissarju nominat, Oettinger. Għandi mistoqsija nixtieq nistaqsik fuq l-industrija tal-ICTs. Palma tafu l kemm sejħa rapport Armiris ġi adottat fil-Parlament u jiena naf li dan kellux jaqsam ma' sorveljanza tal-massa ta' ċittadini Ewropej u hemmhekk il-Parlament għamel domandi ċari lill kummissjoni li kienu jappartienu għal parti tiegħek li kont responsabbli fil-Kummissjoni għalija U l-mistoqsija tiegħi hija din, f'termini prattiċi x'beħsibek tagħmel biex tiżgura li s-software b'xejn ikun iktar disponibbli. X'lest li tagħmel biex tiżgura l-industrija tat teknoloġija informatika fl-Ewropa jkollha l-appoġġ u tħaġġiġ meħtieġ. X'beħsibek tagħmel biex tiżgura li l-Unjoni Ewropea jkun hemm iktar indipendenza minn negozji fis-settur tal-IT, anke fir-rigward il-patt diġitali l-ġdid Tista' tindikanna f'termini prattiċi x'nistgħu nistennew mill-Kummissjoni f'dan il-qasam? Grazzi. Yes, please. Si ħabnu ins. Jekk jogħġbok, Kummissarju nominat. Grazzi ħafna, President. L-orizzont 2020 kien hemm sostanzjalment iktar flejjes allokati għall-isforz tar-riċerka, mod partikolari fl-ICT u fis-settur diġitali qed ngħidu 20% ta' dawn il-fondi kollha dovuti qegħdin hemm, ma jien nixtieq inkompli x-xogħol li għamel il-Kummissarju ta' Riċerka u jiena ħajkolli l-portafol responsabbli biex bekk fi ġimgħat li ġejjin nkun nistgħu niddiskutu dawk il-proġetti li mingħajr il-kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea ma jkunx possibbli twettaqhom. Dan huwa proċess li ser ikun kruċali kull ma jmur, speċjalment fir rigward il-budgets tar-riċerka miżjuda li qed jitmexxew. It-tieni nħoss li l-Kunsill għandha sem għandu sem kbir bħala responsabilità u l-imħuħ tal-ICT tal-għada pitada irridu jkollhom il-kanali disponibbli fil-skejjel u fis-sistemi edukattivi fir-rigward l-edukazzjoni kif ukoll id-dimensjoni akademika tal-Istati membri l-autoritajiet tal-Istati membri rridu jimbuttaw aktar f'dan il-qasam speċjalment fl-Unjoni Ewropea hemm affarijiet li nixtiequ nagħmlu nsaħħu l-industrija fuq livell Ewropew. Però ħantikom eżempju prattiku. Fil-portafolli kelli qabel jiena dejjem provajt nara per eżempju l-HP jew l-IBM jekk per eżempju jkollhom żvilupp kbir jew lokazzjonijiet apposta ta' produzzjoni rrit li nara li jibqgħu fl-Ewropa, speċjalment fil-Ġermanja dak iż-żmien. Bekk ridna li kunem aċċess għall-investituri biex ma jkollhomx imorru eh, f'Paolo Alto jew Silicon Valley ma jkollhom l-ambjent meħtieġ fl-Ewropa, fil-Ġermanja, imma dan titilqalih minn qabel irid ikollok il-bażi għall-attività ekonomika u għall-impjiegi biex bekk l-Ewropa tkun post attrajenti biex wieħed jinvesti fiha. Grazzi, is-sur Michel Raimon, fisem il-ħodor. Grazzi Kummissarju nominat. Grazzi President. Nixtieq irressaq mistoqsija bażika fuq net neutrality. Inti semmejta fil-bidu u għedt illi dan il-fenomenu tixtieq li jkun pass gradwali, pass pass. Din tkun il-preferenza tiegħek. Jien nixtieq ngħid illi jew kollox jew xejn f'dan il-fenomenu ma stax timxi pass pass jew stadju stadju jekk ma tiksibix mill-ewwel kullimkien musser ikollok net neutrality jew kollox jew xejn. Tajjeb li nitkellmu fuq livell ideoloġiku ma f'termini prattiċi jew kollox jew xejn. Kif tiddefinixxi net neutrality u xi tfisser b'dan il-fenomenu meta jkun imdaħħal gradwalment pass pass. Komissarju, permetti li ngħid dan nishtiq nirreferi għad diskussjoni li għamilt f'konfermata mill kommissjoni li jissal bażi għal leġislazzjoni ġdida. M'għandix problemi bil-proposta tal-Kommissjoni naħseb li hija ġusta u barra minn hekk għandkom ir-riżoluzzjoni tal-Parlament li nħossli wkoll li hija verament konvinċenti. Irridu nagħmlu dak kollu li għandna dispożizzjoni tagħna biex ħadd ma jkun zvantaġġat meta jidħol fuq in-net u jużah Dan ifisser li l-operaturi tas sistema jrid ikollhom ir-riżorsi xirqa u li jkunu kapaċi joffru s-servizzi kollha disponibbli biex bekk ħadd ma jkun żvantaġġat fuq in-net. L-affarijiet dejjem jistgħu jkunu aħjar, dejjem tista' tagħmel titjib, imma rridu niżguraw li jkollna sistema soda biex bekk il-prodotti, s servizzi, in-nies ikun jistgħu jibbenefikaw minn din is-sistema. Il-President. Is-Sur Dario Tamburano fisem li FDD. Grazzi President. Komissarju nominat Ottinger. Illum ħafna żoni tal europa mhux biss rurali imma anke oħrajn għandhom aċċess għall-internet b'mod limitat investimenti f'dan loqs ma jistgħu jkunu inqas possibbli f'qafas ta' deregolamentazzjoni li qed jitqies bħala l-mezz fejn nistgħu nimxu għal iktar servizz il konsumatur Fl-Istati Uniti dan wassal għal iktar dividendi għall azzjonisti u iktar investimenti minn kompetizzjoni bla regoli ħarġu biss ħafna kumpaniji kbar fejn kien hemm jew monopoli jew oligopoli. Fil-każ ta' deregulation fl-Ewropa, kif ħaj jistgħu waslu l-inċentivi biex nagħmlu tajjeb għad distak diġitali biex naħqu l-aġenda diġitali Ewropea u l-miri tagħha? Grazzi. Grazzi, tweġib issa mill-Kummissarju nominat. Alle regjonen, alle komunen. Grazzi. Ir-reġuni kollha u l-municipalitajiet kollha fl-ambjent rurali kif ukoll fil-żoni periferiċi dawn kollha jrid ikollhom ftuħ u aċċess. Dan ma japplikax biss għall-industrija. Imma l-iskejjel ma jkunux attrajenti jekk ma jkollhomx aċċess għall broadband u l-ICT. Ukoll, jeħtieġ li jkollhom aċċess għal prodotti li hemm offerti fuq is-suq. L-industrija tikkomunika mal-klijenti U dan mhux qed ngħidu biss dwar xi ħaġa li għandu x'jaqsam ma' settur individwali, il-ftuħ huwa importanti u essenzjali għal kulħadd involut. Issa, meta nitkellmu dwar l-infrastruttura, tista' tot l-affarijiet f'termini ekonomiċi u hemm infrastrutturi oħrajn li diffiċli tiġġustifikhom f'termini ekonomiċi. Per eżempju, minn Torino sa Milan musser ikollok sussidi għaliex il-numru il-bażi tal-klijenti tantija kbira, tantija b'saħħitha li tista' tiġġustifika dejjem. Ma mhux l-istess ħaġa pereżempju f'Rotterdam eh, jew Kolon, imma impjant tal-gas fuq Litwanja, l-Polonja, l-Estonja u l-Latvija fin-naħa tal-Baltiku differenti biex ċipru u Malta jkunu konnessi per eżempju mal-pija tal-art kontinentali diffiċli ma jistax ikollok l-istess volum, l-istess bażi ta' klijenti, ta' konsumaturi u minħabba dan il-pipeline tal-gas ikun jiswa ħafna u inaċċettabbli dan u għalhekk il-kofinanzjament pubbliku f'dan ir-rigward huwa meħtieġ. Tittara minn fejn tista' tiġbed il-fondi fir-reġun, fl-Istati Membri, fl-Unjoni Ewropea u jiena naħseb il dan danu waqqasam fejn tassow ma rridux naraw distakki bejn l-onja u l-foqra u l-kofinanzjament għandu jkun irfinat b'tali mod biex bekk li IB tkun tista t-applika anki l-budgets apposta, programmi apposta, fondi strutturali apposta, apposta għal dawn il-proġetti anki il-patta sindki biex bekk hemmhekk ninkludu anki il reġuni biex nħeġġuhom jagħmlu użu għal iktar fondi disponibbli għas l-ekonomija diġitali u biex niżguraw li fil-300 biljun minn Jean-Claude Juncker nizguraw illi ammont sostanzjali jidħol għal konfinanzjament tal-infrastruttura digitali. Grazzi. Rnexxilek tagħmel Tajjeb, saħan sitra inqas eh, minn dak il-ħin allokata lik. Grazzi għad distribuzzjonijiet tagħkom, kollegi, kulħadd mal-ħin, grazzi ħafna. Issa temmejna il-gruppi politiċi u l-kallima fisimhom bħala mistoqsijiet. Issa il-kollegi l-oħra kollha tal-kumitati itre u kult. L-ewwel is-Sinjura Angelika Nibler, Nick Grazzi, President. Kummissari nominat, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjak minkejja l-tħejjiet kollha li inti għamilt, inti kont qed tagħmel in-negozjati wkoll mar-Russi fuq ħafna affarijiet u għalhekk nixtieq nirringrazzjak għall-isforzi tiegħek f'dan ir-rigward. Fuq xogħol ġdid tiegħek issa. L-ekonomija diġitali fl-Ewropa għaddejja seba darbit iktar iktar malajr minn setturi oħrajn. Issa l-ekonomija Ewropea fil-qasam tal-ICT Etta għalura. lura. Ma' ekonomiji oħrajn f'termini ta' tkabbir dan semmejtu fid-diskors ta' ftuħ tiegħek. Nixtieq nistaqsik xinu ma l-ostakli ewlenin fl-Ewropa biex naraw żvilupp tal-ekonomija diġitali, tas suq intern diġitali. U x'taħseb fuq dan ir-rigward? Kif nistgħu nistimolaw is-suq diġitali biex bekk il-koll konna benefiċċji? taħseb fuq standardizzazzjoni, fuq intermobilità, nixtieq tkun iktar speċifiku f'dan ir-rigward, grazzi. Itħalem binnenmarktes. It-twettiq. Tas-suq intern digitali dan irdu nagħmlu fi ftit kliem. 28 ekonomija digitali bħalissa b'ħafna frammentazzjoni. Jean-Claude Juncker, meta huwa jitkellem dwar jissir ta' silos, tal-kompartimenti, naħseb illi għandu raġun. Dawn il-frontieri li għana huma storiċi naturalment, imma mhumiex ta' relevanza għad-dinja diġitali li hija waħda globali. Dan ifisser li aħna fl-Ewropa irridu naġġustaw ħalli nkunu nistgħu nidħlu fis-suq dinji u ftejmiet f'termi ta' protezzjoni tad-data, sigurtà tad-data fost l-oħrajn. Issa jekk irridu nipproteġu d-data. issa qegħdin nagħmlu, nippruvaw nagħmlu dan 28 darba mhux ħajr nesċinna. Regoli ta' protezzjoni reġjonali wieħed jista' ma jżomx magħhom, jista' f'pajjiżek ikollok regoli siguri, imma fil-prattika din mhux taħdem f'din id-dinja globalizzata, diġitali u għalhekk neħtieġu suq Ewropew intern diġitali u għalhekk irridu nibdew mill-ġdid is-suq diġitali tagħna irdu ntejbu l-infrastruttura tagħna bit-triq, ferroviji, l-internet, hemm bżonn ta' żvilupp kbir l-aktar f'dik li hija infrastruttura diġitali irridu ninvestu. Mbagħad hemm setturi oħra. Hemm żoni oħra fid-dinja li rridu naħdmu magħhom. Huma qegħdin jinvestu b'mod proporzjonali fl-ekonomiji diġitali tagħhom. Aktar milli qed nagħmlu aħna fir-riċerka u l-iżvilupp, aħna rridu ninvestu bl-istess mod din hija ħtieġa għalina u għalhekk Horizon 2020 se jkun importanti. Għamla possibbli ħalli l-kumpaniji permessa ta' din l-iskema jinvestu iktar u jirċivu aktar inkoraġġament minnaħa tal-istati membri. Sabiex jinvestu aktar fil-riċerka u l-iżvilupp, is-Sinjura Petra Kamvert. Grazzi. Kummissarju Ottinger. Soċjetà digitali li taħdem kif suppost hija essenzjali jekk il-ħidmiet kreattivi jridu jsibu l-udjenza pubbliku tagħhom. Jiena naħseb illi maħniex nisqu biżejjed dwar in-newtralità tan-net. Meta naraw kif jinsabu l-affarijiet bħalissa. L-iktar f'dak li huma servizzi speċjali aħna edin niprofaw naraw kif nistaw intejbu neutralità tan-net. Rridu niżguraw li konna servizzi, issisin. Kif ħa tipproteġi id-diversità kulturali fl-ambjent digitali u fin-negozjati x'linja ħatiħu. Trid illi jkun hemm garanziji transkonfinali għan neutralità tan-net u tiżgura li dawn ma jkunux ristretti f'termini ta' aċċess għas servizzi tkellim dwar l-interess pubbliku inti. Xtaqt nistaqsik xi ħaġa aktar dwar dan is-suġġett. Suġġett ta' l-interess pubbliku. Il-Kummissarju. Ir-regoli ta' neutralità tan-net nistaw nużawhom biss meta jkun hemm interess pubbliku mhux konsiderazzjonijiet kummerċjali issa il-kultura hija ta' interess pubbliku. Dan m'għandux isara f'pożizzjoni negattiva jiena lest mija fil-mija biex nibda nispjega f'negozjati fil-futur ma'kom xi fisser għalija interess pubbliku u dan nikdbu iswed fuq abjad. Iżda jiena nemmen illi għanna bżon elementi meħtieġa ġifieri nisodisfaw trattati, il-valuri bażiċi u l-istennijiet ta' ċittadini li huma għandhom mill-awtoritajiet pubbliċi. Din mhix xi ħaġa li ammirata għal profit imma sabiex ikun hemm użu aħjar tal-internet bħala riżorsa. Sur Kummissarju, Is-sur Evzen Toshenovski. Můj dotaz bude směřovat do oblasti cloud computingu a dat velkého objemu Big Data. President Komissarju. Il-mistoqsijiet tiegħi, il-mistoqsijiet tiegħi dwar il-cloud computing u data fuq skala kbira dan l-aħħar kien hemm komunikazzjoni maħad maħdar kummissjoni dwar ekonomija bażata fuq id-data fl-Ewropa. Issa jekk insegwu dak li għadu kemm. Iġi mistoqsi nixtieq ngħid x'passiħa tieħu l-Kummissjoni ħalli tindirizza l-użu tal-cloud computing u l-big data, data fuq skala kbira. X'miżura ħad tieħdu ħalli l-affarijiet jirnexxu? X'inhu ma l-proposti tiegħek għal cloud computing għal data fuq skala kbira? X'taħseb li ħajkunu l-ostakli fl-użu tagħhom? Kummissarju. Inti, qed li se jkun li konna bżonn leġislazzjoni Ewropea għal cloud computing. Jiena nixtar daqsxejn is-suġġett bħalissa m'iniex lest illi nagħmel xi proposti f'din is-sena jew viċin. Dwar l-importanza tal-cloud computing. Iva, diġi diġi għandhom set tanijiet ċari għal ħames snin li ġejjin irridu jiproduċu komunikazzjoni dwar il-ħazna ta' data li tinkludi il-ħazna tal-cloud. Nixtieq nħedġeċ proġett fejn ikun hemm awtoritajiet nazzjonali u reġjonali li għandhom xaqsmu mal-cloud computing u d-data fuq skala kbira. Digi Digit għandhom rwol ewlieni hawnhekk xaqdu. Ir-rwol tagħhom huwa li jipproponu infrastrutturi moderni tal-ICT modelli ġodda ħalli kon amministrazzjoni moderna għall elementi bħal cloud computing u id-data fuq skala kbira fl-Ewropa. L-onorevoli Milċard Jakonu. Urmazzi rekomandările prevăzute în comunicarea 272. Grazie, President. Rekomandazzjonijiet dwar rekomandazzjonijiet mitej 72 dwar il-film u l-epoka digitali din il-formula dwar il-film Ewropew ġiet imnedija. Ġiet Iva jew lejjek Iva kif jiġi organizzat dan il-forum ħalli jieħdu sem daw kollha interessati, il-partijiet interessati kollha. Fil-prattika, il-Kummissjoni Ewropea kif ħat applika il-konklużjonijiet ta' dan il-forum? Imbagħad xi ħaġa importanti. Inti les li tikkollabora mal-Parlament Ewropew? Grazzi. Ich selbst bin ja Teil der Kinogeneration. Für uns war das Kino in der Freizeit am Wochenende ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, dass... Iva, jene kolli nejt li jena wilt tal-era ta' ċinema. Kienem ħafna attivitajiet ta' rikreazzjoni, ta' divertiment dak iż-żmien. U iva, irridu nibqgħu naħsbu dwarhom bħala xi ħaġa li wieħed igawdiha mal-ħbib tiegħu, mhux ħaġa iżolata li segwija biss bejn l-erbaħitan tad-dar tiegħu dak li jkun. Iċ-ċinema hija importanti fl-Ewropa, fil-komunitajiet iż-żgħar, fil-muniċipji iż-żgħar, hemm programmi li huma mirati għal-ħtiġijiet ta' reġuni l-awtoritajiet lokali hemm linji gwida, kien hemm linji gwida mill-Kummissarju Almunja, jiena wkoll kont involut fihom dawn. Hemm livell kbir ta' flessibilità għal promozzjoni tal-film u ċinema fir-reġuni tal-Istati membri. Dan huwa settur fejn aħna naħsbu li sussidi mhumiex problema bħalma huma fuħut mis-setturi tradizzjonali tal-ekonomija. Jiena żort, jiena attendejt il-ħidma tal-forum u jiena lest li nkompli naħdem id fit magħhom. Ninsab ħerqan sabiex namel dawn il kontatti fi xogħol li ġejjin. Is-Sinjura Martina Michels. Ähm, äh, ich setze voraus, dass Ihnen die äh, UNESCO die... Zu Rottinger. l natura doppja tal-kultura. Tal X'taħseb dwara bħala prodott ekonomiku fis-soċjetà. Irdu nipromovu l-varjetà kbira tal-kultura. U l-kultura ma nħalluwix biss tiġi ridotta għal xi komdita monetarja. Dan kif nisa nagħmlu fl-Unjoni Ewropea? Sur Rottinger, biex wieġeb. Fil-mandat ta' negozjati li ġi koordinat flimkien ma'kom il-Kummissjoni fil-mandat ta' negozjati tagħha taraf li l-kultura mhijiex oġġett. Il-kultura ma tistax tiġi mkejla f'termini ekonomiċi u monetari. Biss, issa meta tibda tibda taħdem il-Kummissjoni l-ġdida mhux ħatibdel dan il-mandat tan negozjati l-iktar f'dan l-aspett partikolari tan negozjati flimkien ma l-Istati Uniti, dak li huwa TTIP. Fit-TTIP il-kultura mhux ħatiġi tiġi meqjusa bħala prodott ekonomiku. Il-programmi tagħna kollha fl-Ewropa jirriflettu dan l-element. Jekk taraw teatru, teatru lokali, teatru nazzjonali, teatru privat, il-mużewijiet. Iskejjel tal-mużika, l-orkestri, l-akademiji, l skajl tal-arti, dawn l-istituzzjonijiet kollha li huma responsabbli għat kattir tal-arti, dawn ħajibqgħu responsabilta tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u awtoritajiet nazzjonali tagħna. Jekk fuq livell Ewropew naraw li l-kultura qed tiġi perikolata imminata b'xi mod jew ieħor, jekk b'xi mod jew ieħor naraw li l-kultura qed tiddajjef, l-edukazzjoni qed tiddajjef fl-Ewropa. Mela, allura tkun ir-responsabilità tagħna li naġixxu. Jiena kont responsabbli fil-kultura f'Baden-Württemberg u kolli ngħid illi aħna konna sponsors ta' ħafna attivitajiet kulturali, aħna ta' sewburin bil-kisbit tagħna l-attitudni trid tkun dik ta' non kummerċjalizzazzjoni tal-kultura dan mhux prodott ekonomiku. Sur Michel Raymond l-ewwel mistoqsija mill-kollega saret bħala membru tal-Kumitat ITRE issa ħassirlek bħala membru tal-Kumitat għal-Kultura, l-Kumitat Kult. Ek joġbuk. Grazie, President, Komissarju. Il-portafol tijak jismu s-soċjetà u l-ekonomija digitali nixtieq nistaqsi xi ħaġa dwar il-konċentrazzjoni tal-medja. Bir-revoluzzjoni tal-medja u xandi aħna rajna li kien hemm interessi privati fl-Ewropa u kontroll mill-istat. Kenna bżonn ta' xi ħaġa ta' triq tan-nofs. U għalhekk issa għandna x xena li għandna bħalissa fl-internet hemm interessi kummerċjali naturalment Wikipedia wieħed mill-aktar ismijiet marufin u jagħti servizz pubbliku iżda ix-xejra qed taqba direzzjoni differenti kumpaniji kbar li qed jikkontrollaw partijiet kbar u sessjonijiet kbar tal-internet. Il-gvernijiet Ewropej dan ma jistgħux jagħmlu huma. Għandna eżempji ta' dan. Bħala kummissarju l-ekonomija diġitali, x'tista' tagħmel inti? Ħalli ma jkunx hemm konċentrazzjoni mhux mixtieqa u jibqa' jkun hemm skrutinju il-ħin kollu u x'tip ta' skrutinju ħat għamil fuq il-gvernijiet. Grazzi tassew. L-ewwel qabel kollox huwa iċ-ċittadin li juża li jixtri il-prodotti tal-medja. Huma qegħdin jużaw il-ħin għad divertiment, għal rekreazzjoni tagħhom. Irridu nħarġu liċ ċittadini għaliex huma l-imsieħba tagħna rridu nħarġuhom dwar l-użu sensittiv tal-internet mingħajr arma ċittadin e, ikun imsiħeb tagħna x-xogħol tagħna jsir għal xejn. Nemmen li hemm rol għal liġi tal-antitrust, liġi tal-kartell, il-Kummissjoni għandha d-dimensjoni tagħha f'dik li skrutinju. Iżda jiena iva ħan insisti U l-kas ta' Google fi frar u f'Marzu kien prova tal-approċ robust u mimli enerġija tal-Kummissjoni u l-Kummissarji. Dan kien eżempju ċar li waxida tal-fat ta' kif nistaw nieħdu deċiżjonijiet mod robust, demarkazzjoni, neutralità tan-net Hawnhekk aħna wkoll irdu nkunu sodi fl-aġir tagħna, imbagħad il-medja u djar ta' pubblikazzjoni bħalissa jinsabu f'nofs bidla, bidla strutturali li m'għandix twassal għat-tiswir ta' monopoli. Offline, online, f'termini digitali, il-kwalità u d-diversità tal-medja, tal-ambjent tal-medja għandu jinżamm. Semmejna pajjiż individwal fejn tħassib. Il-kwistjoni tal-pluralità. Hemmhekk irridu naraw li pluralità tittinżamm fil-medja. Hemm setat taħt it-trattati il-Kummissarju Redding ma tantx għamlet ħbieb dan is-settur. U dan huwa track record li aħna rridu nżommuh. L-Onorevole Helmer, lejla tajba komissarju, ftit xurilu qed li l-Ewropa ma setetx tibqa' dejja bi politika unilaterali tal-klima. L-għada iżda il-kollega tiegħek il-Kummissarju Tajani qal illi aħna konna qed noħolqu massakru industrijali fl-Ewropa. Issa jien nixtieq inkun naf. Inti għadek taħseb u eh, kif kont xseb dak iż-żmien u għalek, inti ħatat informazzjoni l suċessur tijak il-kummissarju kandidat kanjete dwar dan il-punt u minħabba li jinti ma wassalx għal prezzijiet kompetittivi tal-enerġija fil-ħames snin, għaxar snin tijak, inti forsi tittama li minn ġej warajk ikollu aktar suċċess minnek f'dan is-settur. Jiena naqbel perfettament miegħek. dwar l-enerġija u l-infrastruttura digitali. Meta niġu biex nżidu l-valur fl-Ewropa, u l-ġdid, l ġid nippermettu l-industriji sabiex jistabilixxu ruhom fl-Ewropa. Hawnhekk l-ekonomija digitali hija importanti bl-istess mod. Daqs personal imħarreċ u spejjeż. Issa, l-istati membri huma responsabbli għal uħut minn dawn il-prezzijiet, huma jintaxxaw l-elettriku, huma jintaxxaw l-enerġija. Għalhekk neħtieġu suq intern mingħajr Minar suq blingrossa l ispejjeż għall-elettriku jistgħu jkun ħafna aktar għalin. Issa qegħdin nippruvaw innaqsu l-ispejjeż tal-enerġija billi nżewqu sorsi tal-enerġija tagħna. Niddiversifikawhom. Għandna aktar kompetizzjoni, aktar terminals tal-gass. Aħna irnexxinna nżommu baxxi l-prezzijiet tal-gass għaliex kienu diversifikazzjoni tal-sorsi. Prezzijiet aktar baxxi milli kieku zammejna il-monopolji tal-istati. Issa jena l-ġimgħa d-dieħla ħankun qed inressaq l-analiżi sħiħa dwar l-enerġija illi suppost għandha taslilkom f'Ottubru u f'din l-analiżi aħna ħanaraw x'inhu x'inhi l-ispiża totali tal-enerġija mill-bidu sa tmiem taċ-ċiklu tal-katina. Bekk ikonna aktar trasparenza u s-suċessur tijaw tijaj ikun f-pozizjoni aħjar għalli kollu prezzijiet aħjar għall-enerġija għall-industrija. L-Onorevoli Sonnenborn. Okay. Thanks for your patience. Herr Oettinger. Grazzi tal-paċenzja. Tilkellim. Sur Rottinger, Bħala kummissarju għad-digitali. Id-dritt li tintesa fuq l-internet. X'taħseb dwar dan? Kif nistaw nevitaw situazzjoni fejn ċertu informazzjoni dwarek inkunu nistaw ninsewa? Ħadd Filtenberg u l-passat nazi tiegħu il-proposta li eh, jirkeb rota u l-kwotazzjoni tijak illi l-iktar ħaġa stupida jgħal mux ħajkun hemm aktar gwerer. U kwistjonijiet fej inti tajt licenzji ta' sewqan b'alkohol ta' 1.4% kjożbok wieġa bl-Ingliż. Jina segwejt il-mistoqsija tiegħek imma ma nistax inwieġeb għal dak kollu li qed id-dritt illi tintesa hija proposta tal-Kummissjoni. Ġiet mill-Kummissarju Reding ħarġet minn għanda u aħna għadottajnija bħala kulleċ. Jina napprova, nappoġġa, nemnu nemmen li dan huwa dritt fundamentali tal-persuni. Id-data u l-informazzjoni meta din tinħazen, dejta dwarhom dwar il-persuni li miex ta' interess pubbliku iva għandha tiġi kanċellata. Wieħed għandu jkun jista' ineħħiha. Tintesa' Din hija l-pożizzjoni tagħna issa dwar il-kwistjoni ta' Swabian u Inkanabula dawn huma pubblikazzjonijiet illi ġew offruti għal beħ fil-Baden-Württemberg dan huwa kas magħluq issa. Liċenzja sewqan. Din ċedejta 25 sena ilu. Kulħadd forsi jiftakar dan il-kas anka jek jitneħħa mill-internet. Din hija xi ħaġa li wieħed irid ikollu jaċċetta. Grazzi. Thank you, Mr. Commissioner Designate, for clear answer. Uh, Grazzi, Kommissarju. Kandidat, uh, tweġiba tijak, issa, kenna il-tini round, il-gruppi politiċi, il-membri mux affiljati u koll, il-mistoqsijiet li jmiss. Is-sur Antonio Tajani. Sur Kommissarju, President, inti kont wieħed mill-komponenti tal-Kummissjoni Barroso li l-iktar ħadem bla edha ħalli jagħti l-Ewropa politika industrijali moderna u ġdida. Dan nafu, nafu b'mod dirett jinxieda ta' dan il-fatt. Issa, hidmietek fil-Kummissjoni Junker timxi f'din id-direzzjoni. Ġiet preżentata, ġi preżentat ir-rapport dwar l-użu tal-broadband high frequency fil-rapport nar fortiġa li nipproteġu l-industrija u l-modell audiovisiv Ewropew, bbażat fuq min joħloq u l-pubbliku u koll aċċess gratuit għal kontenut. Issa inti kemm ħadd dan ir-rapport u qudiem il-pressjoni b'saħħita kompetittiva ta' ġganti bħal Google li mhumiex Ewropej x'politika ħadd adotta ħalli tigarantixxi il-mudell ta' protezzjoni audiovisiv industrijali fl-Ewropa. Kif ħati garantixxi futur ċert għal pjattaforma digitali sal-2030 kif propost mill-kollega tagħna? Il-Kummissarju Lami. Iva, F'termini ta' analiżi u prospetti naħseb li dak li qed inti rapport huwa wieħed tajjeb u naqbel miegħu mija fil-mija. Fl-Ewropa għandna offerta kbira ta' dak li huwa audiovisiv. Għandna standards għolin, kwalità għolja. X'nistgħu nagħmlu? Dak li nistgħu nagħmlu huwa li nużawh dan il-kontenut b'mod transkonfinali għandna frontieri lingwistiċi u bekk m'għandniex media Ewropea per se. Imbagħad hemm mezzi differenti ta' kif nistgħu niffinanzjaw dawn is-servizzi audiovizifi u prodotti. Irridu noqogħdu b'sebajnejn. Dan għandu jkun possibbli fil-ġejjin ħanatikom eżempju naf li f'xi stati membri hemm xandir privat ta' kwalità għolja mens, imma f'oħrajn il-kwalità mhix daqshekk tajba. L-aħbarijiet tagħna, l-ekonomija, il-politika. Ix-xandir, servizz pubbliku, x'nistgħu intejbu fih fil-ġejjeni, għandna narawh bħala kompetitur pur tassu, kompetitur ieħor tas-suq. Ħafna mill mezzi ta' fondi għandhom jibqaw kif jinsabu bħalissa fl-Ewropa. Ħafna mis-sorsi tal-fondi għandhom jibqaw kif inuma. Inti semmejt l-industrija u jien imħasseb dwar it-telf tal-importanza ta' din l-industrija. Għanna l-impressjoni li din hija industrija li qed majna, iżda le jiena ma nemminx li hu hekk jista' jkollna industrija b'saħħitha fil-ġejjieni. Jekk nagħtu l-aħjar servizzi, servizzi li jeħtieġu l-persuni, servizzi finanzjarji u oħrajn. Nemmen li dan huwa fattur tassew importanti. Nistaw insaħħu l-industrija tagħna u namluha kapaċi tilqa l-kompetizzjoni dinjija. L-Onorevoli Zanonato, l-Kummissarju Oettinger għal regoli attwali tal-kompetizzjoni fl-Ewropa joħol u xkil għat telekomunikazzjonijiet Ewropej vizavi dawk globali, iġifiri, il regoli attwali irraznu il-liħ tal-intraprizi Ewropej. Nemmen illi kun importanti illi napprovaw il-pakket leġislativ li il-Parlament approva f'April dwar is-suq uniku tat-telekoms dwar dan il-punt nixtieq inkun naf x'taħseb inti. F'termini aktar ġenerali, nistaqsik xi ħaġa oħra, kif ħadd iggarantixxi il-kompetizzjoni fost l-intraprizi differenti li operaw f'dan is-settur ħalli jiġu protetti l-interessi tal-konsumaturi u tal-intraprizi u ħalli il-profitti tal-kumpaniji l-kbar u l-operaturi l-kbar jissarfu f'investimenti fl-infrastrutturi digitali u mhux biss f'dividends. Telekommunikation ist zuallererst eine Dienstleistung mit Interesse. Grazie. Il-telekomunikazzjonijiet huma l-ewwel qabel kollox servizz fl-interess tal-konsumaturi u tal-ċittadini. Is-servu għall-loti tal-informazzjoni l-industrija edha toffri servizz. U dan huwa il-qoffol ta' kollox xina nemmen li regolament dwar is-suq waħdini tal-telekomunikazzjonijiet jisħaq propju fuq dan. U issa qed nistennew li l-Kunsill li jieħu pożizzjoni sabiex eh, fi żmien li ġej tista' tittieħed deċiżjoni tkun tista' tiġi eh, approvata u implementata. Issa hemm min qed li hemm bżonn ta' approċċ ġdid u rridu nibdew mill-bidu b'leġislazzjoni ġdida. Jiena ma naħsibx li dan huwa l-aħjar mod kif nimproċedu. Naħseb aħjar li nkomplu bil-proċedura li bdejna biha inkella se naħlu xi tlieta jew erba' snin Umbat b'sentejn jew tliet snin nkunu nistgħu nirrevedu l-leġislazzjoni eżistenti ma huwa importanti illi il-leġislazzjoni ssir realtà fix-xhur li ġejjin u mbagħad illi tidħol fis-seħħ u mbagħad ikollna reviżjonijiet meta jkun hemm bżonn. Imma naħseb illi jekk nieqfu issa nkunu qed nagħmlu żball f'dawn l-aħħar snin, f'da kolli għandu xaqsam għall protezzjoni tal-konsumatur u anki għal l-użu tal-telekomunikazzjoni mill-konsumaturi, aħna hawnhekk għandna rekord tajjeb irridu nsaħħuh anke charges għal roaming. Dan ukoll huma importanti m'għandux ikun hemm frontieri nazzjonali li joħolqu rati differenti skont il-pajjiż. Aħna irridu li jkun hemm suq għal servizzi diġitali. U il-charges tal roaming qed jostakolaw dan bżonn li namlu progress anki għal u għal fl-interess ta' ċittadini. Ħafna minn dawn l-industriji ta' telecoms dak li huma kwotati fil-borza ma tantx sejrin tajjeb u qed ikollhom diffikultajiet. Issa, fuq xena globali, l-atturi Ewropej mhumiex kbar bizzejiet u naħseb illi fl-Ewropa għandna bżonn ta' diversità u l-operaturi reġjonali wkoll għandhom ikollhom possibilità li joffru servizzi, imma ejjew nistaqsu lil nafusna. Politika tal-industrija tat telekom se aħna nħarsu lejn l-eżempju tal-Istati Uniti. Li aħna għandna kumpaniji li mhumiex gbar daqs il-gbar net, imma xorta irridu nżommu sodi meta nikkompetu kontra il-kbar net. Naħseb illi dawn huma żviluppi importanti għas snin li ġejjin. Grazzi ħafna, Sur President. Dak li għandu xaqsam mal l-internet u l-IT Hemm bħalli kiku kontradizzjoni għaliex hemm aċċess blaħlas għal prodotti kulturali fuq l-internet li eh, gawdu minnu iż-żaza b'mod partikolari. Kien hemm dak il-moviment kontra l-akta, bat mill-banda l-oħra hemm dawk il-liġijiet dwar id-drittijiet tal-awtur, jiena qed nara konflitt hawnhekk u tista' tbagħti l-kultura minħabba f'dan. Jiena nixtieq nistaqsik kif se tindirizzah dan il-paradoss. Eh, Sir Ettinger. Jena naħseb illi għandu jkonna protezzjoni stabli għal eh, dawk illi għandhom id-drittijiet tal-awtur, għal kreaturi. Naħseb illi iċ-ċittadini se nirbħuhom meta aħna nistaw ukoll inħeġġuhom illi jsiru awturi, inħeġġuhom illi jpoġġu il-prodotti kulturali tagħhom fuq il-palk fuq l-internet, fuq l-screens. dawk li għandhom id-drittijiet tal-awtur rridu jkunu imħarsa sabiex dawna jibqaw jeżistu anki fil-ġejjieni. Għandhom dritt li jitħalsu li jirċivu l-mizati. Mbagħad dwar il-konsumaturi li kunu jużaw l-internet, importanti li jkollhom aċċess għal prodotti kulturali kollha u dwar dan hemm ħafna proposti illi et, li tfasslu mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tkellmet ma' dawk kollha konċernati f'dawn l-aħħar snin u għabbażi ta' dak illi semat u talmet se tħejji abbozz għal liġijiet ġodda tal dwar id-drittijiet tal-awtur fid-dawl tar-realtà ġdida. Komissarju, inti diġa tkellimt dwar il-roaming u l-isforzi li għamlet il-kollega tijak Kroos inti taf il-pozizjoni tal-parlament xini miljoni ta' ċittadini Ewropej l-om jistennew illi dawn il-mizati tal-roaming jinqataw imma jiena nixtieq nkun naf mod formali jew informali x'beħsibek tagħmel biex tiżgura illi din il-proposta se tibqa' qawwija mhux se tiddajjef. Mbagħad inti ntlabt illi f'dawn is-siġġur li ġejjin toħroġ bi proposta għal riforma ambizjuża tas-suq diġitali. Inti tajt naħjel ta' dak li tixtieq tagħmel imma tista' issa fil-qosor tajdinna eh, xi ħaġa dwar it-tliet erba' ħamsa sitt pilastri tar-riforma mbagħad kif tara il-divizjoni ta' xogħol bejn dak li se tagħmel int u il-Viċi President għal assuq digitali. Grazzi ħafna. Il-sur Ansab u il-suq digitali u għal-koordinatur għal-ħafna eh, kummissarji inklus jien. Jiena mandi ebda dubju illi se naħdmu tajjeb mod kolleġali fl-imkien jena inni nafu anki meta kont eh, kap tal-gvern u kenna bosta skambji f'dawn l-aħħar ġranet. Hemm bżonn ta' koordinament nemmen ukoll li s-servizzi tiegħi ukoll se jagħtu l-kontribut tagħhom. U naħseb illi għandna bażi tajba biex niproċedu b'dan il-mod. Issa, fil-Kunsill ħadd ma jista' jobbliga ħadd jagħmel xejn, wieħed jista' biss jippreżenta l-argumenti. Mbagħad l-istati membri kollha għandhom frontieri ma' pajjiżi oħrajn u hemm ħafna ħafna ċittadini illi jafu x'inhu mal-benefiċċji li jġib ir-roaming u il-ministri jridu jifmu illi ir-roaming huwa fl-akbar interess ta' ċittadini tagħhom mod partikolari għal eh, kabbir anki fil-reġuni fuq il-frontieri anki fuq il-xmara Rin um, bejn, -Franz, bejn Franza u l-Ġermanja, l-pajjiżi Baltiċi, bejnietom l-Ewropa ċentrali. Anke li wieħed jaħdem, jivvjaġġa, jieħu l-btala. In-nies jorganizzaw ruħhom u ħajjithom e, irrispettivament mill-frontieri tagħhom imorru lil lin mill-frontieri ta', ta pajjiżhom iridu jaħdmu u jgħixu u rridu jikomplu jamlu l-affarijiet b'mod naturali u kif ikunu komdi għal daqstantum bat ma jridux l lura wara il-btala u jsibu xi kont jistennijom. Naħseb huwa importanti illi kunem europanizzazzjoni tal-politika digitali b'kull mod fir l infrastruttura riċerka, l-standards. U anki għal mod kif jenataw is-servizzi li ċittadini b'mod transkonfinali sabiex ma jsibux xkiel jew limiti minn pajjiż għal ieħor jekk qed irid jara t-television qegħdin qed iħallas il-liċenzja fil-Ġermanja mbagħad ma jkollux aċċess għal xi ħaġa li qiegħda tiġi minn pajjiż ieħor dan din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Iva tajtek il-possibilità illi titkellem ftit aktar fit-tul irrit irridu noqogħdu attenti għal ħin issa is-Sinjura Marisa Mattias. Grazzi President. Signora Attinger. Grazzi, President. Taħt il-Kommissjoni tas Sur Barroso kien hemm irrieda illi l-Unjoni Ewropea toqrob iktar lejn iċ-ċittadini ma naħseb robna iktar lejn in-negozji. X'se tagħmel inti biex tevita l-iżbalji li saru fl-modi u illi tati wis kas interessi ekonomiċi gbar għas kapitu ta' ċittadini Ewropej. U kif nistaw nizguraw illi id-drittijiet digitali jitqisu bħala dritt tal-bniedem ġdid miflok sempliċement dritt kummerċjali. Naf illi Sur Barroso u inti tħobbu ħafna is-social networks taħsbu illi forsi fil-ġejjeni biex tkunu iktar ripi ċittadini u turuhom iktar biberija tistaw forsi tamlu naqra sforz akbar? Il-komissarju nominat. Naħseb hemm xi preġudizzi għamlek dak li intijat, intijat illi konna qegħdin nifavorixxu l-industrija u interessi finanzjarji Uh, uh, uh, fuq jew għaskapitu ta' ċittadini Ewropej, jiena ma naħsibx li dak huwa minnu. Jiena dejjem kont hemm għal ċittadini Ewropej il-bib tal-uffiċċju tiegħi huwa dejjem miftuħ, miftuħ anki għal membri tal-Parlament Ewropew u jiena kelli l-opportunità li nitkellem direttament ma' ċittadini fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin. Imma mbagħad mill-banda l-oħra l-ekonomija għandna bżonna wkoll n-nies għandhom bżonn jaħdmu. U peress li aħna għandna ekonomija soċjali tassu ma nistawx ninjoraw l-ekonomija u l-industrija kif nistaw nipjanaw l-infrastruttura minn arman isu l-ħtiġijiet tal-industrija u tal-kummerċ dak ikun sballu kol, għanna bżon l-industrija, l-kummerċ pala parti mill-politika Ewropea intelligenti biex dan kollu kunu nistaw mbagħad nużawh biex u aktar opportunitajiet ta' xogħol. Jiġifieri jiena ma naqbilx miegħek, jiena irrid li l-Ewropa tkun kompetittiva jekk l-industrija tkun b'saħħitha ikun hemm iktar impjiegi u dan jitlob investiment biex intejbu il-kwalità tal-ħajja ċittadini kollha. Kummissarju nominat mill-bidu net ta' dan is-smieħ il-mistoqsijiet kollha saru mill-membri tal-Kumitat ITRE u KULT. Issa wasal il-moment illi aħna nieħdu mistoqsijiet mill-Kumitat Ġuri u imku. Signora Rede, Sur Komissarju nominat, inti semmejt illi wieħed mill-miri tal-Kommissjoni il-ġdida huwa li il- saħħu l-aċċess li għandhom iċ-ċittadina prodotti transkonfinali. Inti x'se tagħmel biex tagħti lil kulħadd il-possibilità biex jaħdem b'mod kreattiv flimkien mal-medja? u eh, il-rakkomandazzjoni li għamlu l konsultazzjoni li saret dan l-axar illi għandu jkonna liġi dwar id-drittijiet tal-awtur Ewropea naħseb illi dan u importanti ferm bżon illi konna politika dwar l-internet fil politika u l-enin tana inti taqbel ma dak li is sur ansep li din tkun ideja tajba u inti se tuża iż-żmien mill-lum sal-vot fil-parlament illi eh, twiqta jkollok smieħ online biex twieġeb mistoqsijiet mill-komunità fuq l-internet. Fil-ħames snin li ġejjin il-leġislazzjoni illi se tfassal il-Komissjoni dwar id-drittijiet tal-awtur se tkun uh, waħda mill-iktar proposti leġislattivi diffiċli li se konna naħdmu fuqa għaliex hemm ħafna xogħol ta' tħejjija li jrid isir f'bosta direttorati ġenerali dinja l-unika mezz kif aħna nistaw niksbu maġġoranza hawnhekk f'dan il-Parlament irridu nasbu dwar interessi kulturali u ekonomiċi. Irridu nqissu kollox kemm fil-liġi privata u anke dik pubblika. Għalhekk jekk dan il-Parlament joħroġ bi proposti, intom tisimgħu il gruppi l-individwi, taraw x'inhuma il-problemi tal-ewlenin u iva Jiena naqbel ma dak li għal sur Ansep. Is Isabella Adinolfi as the next speaker. Signora Adinolfi. Grazie, President, Commissario. Peress li se jkun hemm id-diviżjoni fuq id-direttiva dwar il-servizzi tal-medja audiovisiva, inti beħsibek tinkludi ċittadini Ewropej f'dan il-proċess u jekk iva permezz tal-liema strumenti peress il-konsultazzjonijiet li qed jintużaw bħalissa mill-Kummissjoni jidru li huma strument mhux effiċjenti u l-Unjoni Ewropea iċ-ċittadini jarrawa bħala embeda u mhux demokratikament leġittimata dwar il-disciplina ta' drittijiet tal-awtur ninaqat ma dak li diġa staqsew kil-kollegi tija, jina nishtiq nkun naf għalmenu bit ħna aħna ekfimna, xrittajt meta għat inti rrit ikunem ħarsin stabli ta' drittijiet tal-awtur. U inti tħoss illi il-protezzjoni ta' drittijiet tal-awtur ti tkun imdajfa per, eżempju minn xifti ta' fair use biex tħares id-drittijiet fondamentali pal libertà tal-espressjoni u l-manifestazzjoni ħilsa tal-ħsieb. Natürlich ist Brüssel und Straßburg für einige Mitgliedstaaten weit. Grazie. Iva, Brüssel u Strasbourg jidru imbeda għal xuħut. F'demokrazija rappresentativa, inti inti dik il-persuna li tirrappreżenta ċittadini ta' barra? U dawn iċ-ċittadini aħna rridu naħduhom bis-serjetà u nirrappreżentaw l-interessi tagħhom. Fil-proposti dwar id-drittijiet tal-awtur dawn mhux se jintużaw u jitqisu f'termini biss formali rridu li jiġu diskussi u diskussi bir-reqqa. Kif ġara f'ċerti proposti leġislattivi fil-qasam tal-enerġija, dawn imbagħad jgħaddu għal gruppi politiċi tagħkom. U li se jkun hemm xi 20 jew 30 kollegi tiegħek illi se jieħdu interess dirett fil-drittijiet tal-awtur u se jkunu involuti fid-diskussjonijiet bikrija fuq dawn id-dispożizzjonijiet. Naħseb li mod kif taħdem il-Kummissjoni il-parlament ikun involut mill-bidunet kif rajna mill-diskussjonijiet u mill-kontroversi, ma dan huwa l-uniku mod huwa biss permezz ta' dibattitu tajjeb illi wieħed jista' uh, jimxi l-qudiem b'mod serju. Iva, forsi Brussell u Strasburg jidru mbeda għal ċerti ċittadini, imma online kulħadd jista' jilħaqna, kulħadd jista' jitkellem magħna. F'ħafna rounds ta' konsultazzjonijiet aħna smajna li ċittadini u kienem ħafna ċittadini illi komunikaw maħna. Sur Nicholas Bay se jagħmel mistoqsija fl-aħħar tar round li mis, Nirringrazzja l kollegi kollha b'mod partikolari il-kummissarju nominat eh, għad disciplina li rejtu u issa Uh, naddi irridni issa l sinjura Silvia Costa li hija President tal-Kumitat eh, għal-Kultura. Issa nati il-mikrofonu l sinjura Valean. Ek joġbok. Grazzi. Kommissarju, wara l-enerġija l-darbohranti qed tiġi fdat Eh, b'suq fejn il-prodotti mhux se jmorru minit għall-oħra u dan jagħmel is-suq diġitali suq partikolari ħafna. Għall-enerġija inti kont hija taħdem u tistinka għal fuq l-infrastruttura u inti għal darboħra għati li l-infrastruttura hija importanti għall iżvilupp ta' suq diġitali waħdini imma bl-iżvilupp tal-internet Aħna rajna li hemm sitwazzjoni zbilanċata minn perspettiva regolatorja għanna settur ta' telecoms li u regolati zzejiet illi għam mistenni li jinvesti unba tem l over the top players illi edin jużaw iktar broadband minar ma jħalsu l-kontribut tagħhom għall-spejjes kif se tindirizza il problema permezz tal-modernizzar tal afas regolatorju. Se jkunu l-inċentivi għas settur tat telecoms biex jinvestu privatament fl-infrastruttura. Grazzi, Signora Valean, eh, komissarju nominat. Akjoġbok. biex tistimula invest privat l għenet irrid ikollok investituri li jafdaw u jemnu fil-suq. U biex naslu għal dik is-sitwazzjoni rrid ikun hemm ċertu ċertezza lek irid ikollok politika digitali li tħares il qudiem sabiex l-investitur fis-snin li ġejjin meta jrid jaħdem ma' msieħba ma' l-azzjonisti, msieħba soċjali. Ikollhom xi ftit ċertezza biex ikollhom ċans illi jagħmlu ftit li mbagħad hemm bżonn ta' kofinanzjament, hemm bżonn ta' finanzjament pubbliku biex imbagħad ukoll jiġi stimulat l-investiment privat. Imbagħad irridu naraw kif u fejn nistaw nindirizzaw ir rizorsi tagħna. L-investiment pubbliku irrit jistimula ma jridx ikun sempliċement flus li jitfadbu fi proġett u daqshekk jispiċċa kollox hemm. U fl-aħħar meta aħna nkunu ħlaqna dan is-suq digitali intern hemm bżonn ta' awtorità waħda għal dan is-suq Ewropew u mhux 28 awtorità separata. Se imma sadak it-tant sfortunatament se jkollnu nkomplu bir-regolamentazzjoni nazzjonali imma qabel ma jkonna dan il-regolatur Ewropew se jkun hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni qawwija bejn it-28 regolatur li ESA fis-settur Eh, tal-enerġija u berek fil-qasam digitali. U dawn iż-żewġ korpi li ACA e u il-Berek irridu jistibnu li 28 autorità nazjonali biex jiddiskutu fl-imkien sabiex dawn jaraw kif jistaw jarmonizzaw il-regolamenti tagħhom u jikkoordinawhom u ma jpoġġux ostakoli fit-triqtom. Issa nati il-mikrofonu l-Sinjura Molin Mizzi. Grazzi, Signora President, Kummissarju nominat. E, litra, il-mission letta tijak tajt li wieħed mill-għaniet tijak huwa li tappoġġa l-industri kulturali u kreativi infrastruttura xirqa għall-internet, charging tar, charges tar roaming, ambjent li mhux tajjeb, pal per eżempju naqas ta' faċilità l-micro payments u anke l-impossibilità li kunem il-tixrit tal- ta' dawn il-xolijiet qed waqfuna mill nħolanijiet tagħna x'beħsibek inti tagħmel biex t daqqatit li dawn l-industriju grazzi għat teknoloġiji l-ġodda b'mod partikolari l-użu ta' 3D scanning u printing technology għan prodotti ta' wirt kulturali qed jiġu eh, irreplikati iktar minn qatt qabel inti imħasseb dwar l-implikazzjonijiet li dawn iż-żewġ teknoloġiji tipi ta' teknoloġija qed ikollhom fuq il-wirt kulturali tal-Ewropa u jekk iva tista' tgħidilna x'miżuri beħsibek eh, twetta biex tħares il-wirt kulturali u tħares l-arti u l-artisti mill-abbuż ta' din it-teknoloġija. Thank you, Honorable Missy. Please uh, design the commissioner. The digitale Welt und die Möglichkeit. Kommissarju nominat, il-dinja digitali u bħalma tafu l-opportunitajiet li hemm muża magħhom. Irridu jitqisu tittara l-opportunitajiet iva ma tittara perikli wkoll kellek raġun semmi dan il-punt. Il-liġi tagħna ta' drittijiet tal-awtur pereżempju hemm bżonn insibu l-miżuri biżejjed ta' protezzjoni biex immexxu l qoddim ħanaslu għal liġi ta' dritti tal-awtur għal dan il-qasam ukoll, il-qasam ta' teknoloġija informatika, dan ħajkun il-qofol tas soċjetà tagħna fil-futur, ta' bil-ħaq opportunita' opportunità koll. Palma nafu, ħafna żgħażagħ, produtturi ta' riklami eh, fuq l-internet u prodotti digitali ta' dan it-tip Minar il-possibilità tal-firxa ta' dawn il-prodotti fuq l-internet m'għandhomx ċans ta' suċċess, imma fiftit jiem għandhom opportunitajiet kbar biex ikunu ta' suċċess fl-Ewropa. Għal daqstant għanna opportunitajiet għal negozji zzar, irridu naħtfuhom, irridu norganizzaw dawn il-xogħlijiet biex bekk nimxu l-qoddim u nilqaw għal perikli li hemm. Għanna bżonn politika effettiva biex il-drittijiet tal-awtur tkun tassow fil-qalba tal-politiki tagħna li kellna b'dan l-aħħar snin. Grazzi, is-sur Prezzel mill-Kumitat Imko jekk joġbok. Signora President, Kummissarju nominat Uttinger, illum għal-kwarta tkellimt dwar l-ekonomija digitali u l-qasam digitali in ġenerali. Ħafna minnu naqbel miegħu u għat li fil-fond ta' qalbek inta dek parlamentari Ewropew u inti rappreżentant tan-nies Jekk tassaw tirrappreżenta lin-nies, allura hemm bżonn tirrefletti daqsxejn biex tirrefletti l-interessi ta' ċittadini tagħna bħal pereżempju l-protezzjoni tad-dejta, il-privatezza. Imma tlaqqas darba ma semmej dawn l-affarijiet fid-diskors tiegħek tkellim dwar in-neutralità tal-networks għal erba' minuti sħaħ, imma l-affarijiet l-oħra mbagħad ma tħallx fid-dettall fuqhom. U għalhekk il-mistoqsija tijaj din, il-kontroll tal-aċċess ta' data sensittiva, mixtrija minn kumpaniji ta' pajizi terzi, per eżempju. Din hija xi ħaġa li il-President tagħna ħajkun interessat ħafna fiha u bħala kummissarju f'dan il kolleġġ kemm ħajkollok saħħa fuq il-kummissarju l-oħra fih dan il kolleġġ ta' kummissarji. Grazzi, niprofa nistaqsi eh, sensi, niprofa wieġeb essenzjela ta' mistoqsijiet li staqsijiet fil-fatt. Jintkellem l-imtiva dwar il-neutralità tan net, dwar l-approċċi tagħna li jisom madomx iżommu ma' żminijiet tagħna iżda n-kollegi ma staqsux mistoqsijiet fuq dawn loqs ma jimma provajx namel ta' birruħa l prova naqta il-mistoqsijiet minn qabel jien wieġeb dok li jistaqsuni. Issa, l abbuz ta' regolament li għanna fuq il-protezzjoni ta' data dan huwa regolament bażiku u dan tassow ser jiġi diskuss fid-dettall. Jiena mhux il-kap tal-qasam f'dan ir-rigward imma il-kap huwa l-kollega huwa l-kummissarju għawlini f'dan il-qasam. Madana kollu nemmen il-protezzjoni effettiva tal-privatezza u l-protezzjoni tad data hija biss possibbli tkun fuq il-livell Ewropew. Għanna livell għoli ta' protezzjoni fl abbost ta' leġislazzjoni, għandna stati membri individwali li fl-imoddi dowi kaxkru saqajhom. U pajjiżi huwa wieħed minnhom dawn il-pajjiżi. Dan fuq il-livell tal-Kunsill. U għalhekk neħtieġu nevitaw is-sentejn min li kellna li huma prattikament inaċċettabbli. Issa jekk f'dak li għandu x'jaqsam il-prinċipju ta' ħażna tad-dejta rridu ninnegozjaw mal-Amerikani, minnaħa l-oħra rrid ikollna linja Ewropea maquda u soda fejn ta' bilħaq nafu li hemm stati membri li huma qrib l-Amerikani u servizzi jaħdmu qrib magħhom, imma l-Istati membri hemm bżonn jintebħu fejn hemm servizzi ta' kooperazzjoni imma fejn hemm mbagħad limiti għal din il-kooperazzjoni mal-Amerikani. Jiena nemmen li jekk din inġibuha żewġ ikonna min jatina widen anki f'Washington u noħorġu bliġijiet ta' protezzjoni tad-dejta li jkunu fl-aqwa interess ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi, issa ngħaddi l-mikrofon lill-Onorevoli Jean eh, medika mada mela minn Komitat Kulturi. Grazzi, Sur Komissarju nominat. Inti taf bħali illi eh, ma tistax tisra rinġa jew rota imma għaw nis għaw ġew illi għaw nis illi eh, iħossu illi l-użu ta' prodotti kulturali minn ma jħalsu għalijom hija ħaġa tajba u sejħu din eh, libertà. Jena naħseb illi memx kultura la volja għalbna ħafna minna ekonomija tal-kultura. Komissarju, inti diġa samt maħna ħafna ideja tija imma inti beħsibek tiżgura illi riformi kollha ta' drittijiet tal-awtur fl-Ewropa jipproteġu il-kreaturi Ewropej mod effettiv mir flok l-interessi tal-ġganti barranin li eh, jistaw joqtlu l-kreativita u mill-banda l-oħra dawn il-kumpaniji u koll jaharbu koll mill-leġizlazzjoni fiskali. Issa, għandi mistoqsi oħra fl-istess ħin, xtaħseb inti xtaħseb inti dwar il-ġejjeni tal- private copy. Alte Abgeordnete, die duale Ordnung mit privaten Unternehmen im Bereich des Rundfunks. Kommissario nominat, minn banda għandek kumpaniji privati li emesċu organizzazzjonijiet tal-xandir. Imbat għandek xandara tal-istat. Naħseb li dawn għandhom jizistu tnejn li huma għandna sistema doppja u mbagħad sta għal kull stat membru li jipprova jikseb l-aqwa bilanċ skont kif jaħsibgħu u li ma kwalità għandu jkun hemm u kif dawn ix-xandara għandhom jiġi finanzjati. Jista' jkollok pay TV, pay for view, għandek ir-reklamar, għandek il-finanzjamenti mill-istat, għandek ħafna sinsela ta' sistemi fl-istati membri differenti. Naħseb illi għandna nirrispettaw is-sistemi differenti f'kull stat membru. It-tieni, tkellimt dwar id-drittijiet tal-awtur. U anke l-IPR, drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Naħseb illi ħaġa tajba jekk nistgħu niprovdu ċittadini kollha l-aċċess jekk huwa possibbli dejjem għal prodotti tal-kultura. Iżda mill-banda l-oħra mbagħad ma rridux li dak li jkun jiexu jkampa fuq id-drittijiet tal-awtur biss, rridu li jkun hemm possibilità li dak li jkun jaqla l-introjtu għal dak li joħloq fil-futur u għalhekk tittara minn huwa sejt tal-prodotti kulturali u tittara l-miżati minn fejn ġejjin u għand minn ħajaslu. Għandna liġijiet id drittijiet tal-awtur imma mhumiex eh, konformi mal-żminijiet tal-lum, mhumiex għaddati għad-dinja diġitali u għalhekk f'dak li għandu x'jaqsam il-ħażna diġitali hemm bżonn li nfasslu liġijiet ta' drittijiet tal-awtur li huma mraqma apposta għad-dinja digitali. Għanna bżonn riformi dettaljati, ma da ma jfissirx li kollox ħajkun disponibli u bxejn u ħadd ma jkollu drittijiet tal-awtur fuq affarijiet li huma diġa disponibli bxejn. Le, rridu niżguraw illi ikonna suq għal prodotti kulturali imma fl-istessin fil-futur rridu niżguraw li l-detenturi ta' drittijiet tal-awtur inħarsu l-interessi tagħhom ukoll. Din hija kwistjoni ta' opportunità l-futur. Grazzi mill-Kumitati Itre u Libe għanna il-kollega eh, Ernst. Grazzi fuq il-privatezza ta' data. Inti konċu li l-izviluppi fl-industrija tal-IT li l-koll nishtiqu nishtiq nipromovu jeħtieġu wkoll minna illi konna regolamenti ta' privatezza u ta' protezzjoni ta' data fuq ritratti per eżempju, eccetera. Il-sigurtà tal-IT għanna nħarsu lejha b'approċċ differenti, blenti differenti fl-industrija, x'tixtieq tagħmel dwar dan b'termini prattiċi. Dik l-ewwel mistoqsija tiegħi it-tieni. Ser riżomma domanda tal-Parlament illi fis-software fejn dak li jkun idur mal-liġi m'għandniex inħallulu l-bibi miftuħin beraħ? Taċċetta l-appell tal-Parlament u tieħdu bis-serjetà dan il-punt li għandu jkun hemm projbizzjoni fuq l-użu ta' dawn il-tamir. Aħna qed ngħidu fi kliem ieħor software b'xejn li għandu jkun iktar faċli għall-utent li jużaħ. Il-Kummissarju nominat, s-sigurta tal-internet, tad-data, l-protezzjoni tad-data u r-reati fuq l-internet u tal-kompjuter dawn huma kwistjonijiet li huma ta' tħassib għalina l-koll u jaffetwaw l l-koll u huma kruċali għal fiduċa tal-ċittadini tagħna fid-dinja ta' għada ta' sigurta tal-internet, ħabtu wiċċom ma' sigurta fuq l-internet ta' kuljum meta jaħsnu u jitrasferixxu d-data. U jiena naħseb li fċertu waqsma' qed naqgħu lura meta mqabbel ma' soċjetà diġitali jew l-ekonomija diġitali fil-qasam ta' sigurtà għandna esperti ta' barra minn hawn, għandna l-istrumenti xirqa, strumenti teknoloġiċi, imma dan irid ifisser li fil-Ewropa rrid ikollha tmun f'idea u tkun pionier fuq dan il-qasam anke fil-futur Naqbel mija fil-mija fuq dan. Fuq id-domanda tal-Parlament u l-appell tal-Parlament, jekk mhux se neħduhom bis-serjetà, tistgħu taraw minn dal-aħħar ħames snin li jenna nieħu bis-serjetà dejjem il-Parlament Ewropew. U naħseb li tista' tistenna l-istess minni l-ħames snin li ġejjin. L-affarijiet għadhom ma ġewx deċiżi, imma l-affarijiet jiġu diskussi mbagħad wara dibattitu twil ta' sal-qbil. Grazzi, Kummissarju nominat Oettinger, issa il-mikrofonu l-Sur Albrecht. mill-Kumitat Libe. Jekk joġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, Kummissarju nominat Oettinger. Tlet mistoqsijiet għalik. Kif biħsiebek tevita li kunem il-pozizjoni tal-Konsell fuq il-riforma tal-protezzjoni tad-data u tkun differenti minn dik tal-Parlament. Kif ħad iżgura minn ħatijak illi lebda operatur ta' telekomunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea jkun jista' jużi hardware u software b'inċertezzi, imma mbagħad ma jkollux eh, il-bibin miftu ħabera għal li NSA. X'ser nagħmlu biex insibu tarf din is-sitwazzjoni? Għaliex inkella dawn ikunu jimxu kontra l-artikolu 15 sezzjoni 3 anke fir-rigward il-żamma tad-data u anke l-fornituri tat-telekomunikazzjonijiet. Grazzi. Komissarju nominat. Iva, grazzi ħafna. Dan parti mill-portafol tiegħi ovvjament. U hemm ħaġa ċara li l-istati membri huma responsabbli biex jimplementaw il-leġiżlazzjoni Ewropea. Dan huwa obbligu li hemm fit-trattat. Obbligu fuq spallejhom u m'hemmx marġni ta' manuvra hawnhekk anke fir-rigward dawn l-sfumaturi li hemm aħna f'dan il-qasam ħan neresqu il-proċedimenti tagħna ħajkun hemm diskussjoni anke fuq il-livell ta' kunsill iżda irrispettivament xinu d-daqs aħna dejjem ħansusu li l-trattati jiġu rispettati mal-Istati membri inkella jkun hemm proċedimenti l-qorti. Bekk niżguraw li l-liġi tiġi implementata dejjem. X'nistgħu nagħmlu viżavi l-Kunsill? nistaw Insemaw leħenna, najdulom xinu l-argumenti tagħna, ħna parti mit-trialogi, imma f'demokrazija ovvjament ma tistax iġġiel il-dak li jkun jgħamil jagħmel dak li trid inti hemm ir-responsabilità titwassal l-argumenti tiegħek u tipprova tiġbed iktar lejk fur rigward l-argumenti li terbaħ. Iżda għandna kollegi responsabbli anke għal politika digitali Irridu naraw li nimxu f'dan ir-rigward palma nexxinna fil-qasam tal-enerġija. Dan japplika anki kemm għal kuntatti li għanna ma' Berlin kif ukoll ma' blit kapitali oħrajn. Grazzi sur Marco Zullo fisem Litre. Ikjosbok. Grazzi President, Komissarju nominat Ottinger, il portofoll li serri kollok huwa kruċali għall-iżvilupp u għall-irkupru ekonomiku Ewropew. Jien ġej minn moviment politiku ġdid, il-moviment tal-ħames Tilel, u wieħed mill-mottos tagħna huwa ejja nibdew mill-punti komuni tagħna bħala luok owlini biex nerġaw nibnu l-Europa mill ġdid Il-Kommissjoni taħdem f'dan ir-rigward billi tippromovi proġetti bħal il-bliet intelligenti, smart cities, fejn setturi bħal trasport, l-enerġija, u telekomunikazzjonijiet jinġabru flimkien u bekk tifavorixxi din dan it-twelit mill-ġdid fl-Ewropa. Il-problema hija din, dawn l-argumenti jimxu f'direzzjoni differenti u joqtu direzzjoni differenti u dawn id-direzzjonijiet ma ħadmux tajjeb ma' xulxin u għalhekk nistaqsik. Inti ħaterfa r-responsabilità f'dan ir-rigward għal din il-viżjoni biex tibda mill-ġdid mill-bliet ħajkollok din ir-responsabilità biex tkattar din il-kooperazzjoni? Grazzi, Kummissarju nominat Uttinger. Iva, għandek raġun. Fil-bliet, kif ukoll fil-żoni fejn hemm ħafna bini, dawn l-affarijiet irridu jimxu id fit li semmejt inti. Il-Kummissjoni tliet snin ilu bdiet l-inizjattiva tal-komunitajiet u l-bliet intelligenti u tlet kummissarji sur Kalas għal trasport, sur Gross għall IT u jiena kollha konna involuti. Iktar ma jkollok networks, iktar tifranka l-enerġija. Ovvjament nistgħu nevitaw jew innaqsu l-emissjonijiet u nistgħu innaqsu l-konsum ukoll. Issa belt b'network, belt intelligenti, tippermetti inna namlu rikonċiljazzjoni tal-ħin tax-xogħol u l-ħin liberu. U għalhekk fil jim li ġejjin dawk l-istess bliet ser jimxu aħjar f'dak li għandu x'jaqsam ma' kompetizzjoni ma' bliet oħrajn. U għalhekk irridu mmexxu proġetti pilota biex nuru kif il-bliet tal-futur jistaw jamlu rekonċiljazzjoni tal-klim kollha bħall-enerġija, l-IT, eċetera, u jorbtu għan fl-imkien. f'network. Jien ma naħsibx illi il-Kummissjoni tista' tkopri kollox f'dak li qed inti, mhux id-Diretturati Ġenerali kollha u l-Kummissarji kollha ikkooperaw. Aħna ħanimxu biex nimxu l-qoddim anke fil-rigward dak li semmejt inti dwar il-bliet intelligenti, anke fil-futur. Grazzi. Grazzi il-kollega Verhajem. Ekk joġbok. Monsieur il-Komissar. Sur Komissarju, 18 settembru li għadda deputati franċiżi adottaw abbozz tal-liġi kontra terrorizmu li propona survalt l-artiklu 9 ta' din il-liġi taħseb li jridu blokkati ċertu siti tal-internet minn ma jkun hemm bżonn ta' awtorizzazzjoni minn imħallef biex ikun hemm ġlieda kontra terrorizmu għalhekk l-eżekuttiv jista' jiġġielet li jgħalaq dawn is-siti fil-waqt li terroristi kriminali oħrajn jista' Eh, jużaw eh, software pal Tor. Fjannar li għadda eh, kien hemm ukoll kritika dwar iċ-Ċina u kienu għallu li di ma kienieċ liġi kontra il-terrorizmu. Jena nibza li Franza se ssir dittatura uh, digitali u se tillimita l-libertà tal-espressjoni x'biħsibek inti Tamel biex tħares il-libertà diġitali uh, eh, li qed jeddu ċertu gvernijiet? Ich Rutinger, Minix familjari ma' leġizlazzjoni li semmejt inti ma' ħana natija qatajn u niforma opinjoni. Imma f'termini ġenerali nixtieq ngħid dan. Fir rigward il-libertajiet, il-libertajiet libertà in ġenerali fi Franza għandi opinjoni tajba ħafna ta' Franċiż u ta' Franza in generali. U fi rigward il-Ministru li semmejt inti, dejjem istu bħala xi ħadd li huwa favur il-libertà u l-ħelsin imma qed nitkellmu dwar id-difiża kontra il terrorizmu U fi rigward it-terroristi, l-anarkisti, il-kriminali, is-soċjetà tagħna fir rigward l-infrastruttura digitali u l-kontroll digitali, aħna iktar nistaw naqaw vitma tal tad-teddidiet li jen fuq l-internet u l-armi l-internet li jista' jintuża bħala arma biex ngħidu hekk. Ejja nagħtu ħarsa kemm l-infrastruttura tagħna, il-rinni tal-ferrovija, il-toroq, kollox ummexxi diġitalment. Immaġinaw attakk fuq id-dinja digitali Ovvjament dan jista' jwassal biex ikollu effetti avversi fermar potenzjalment minn pereżempju bomba. U għalhekk naħseb li nqogħdu b'sebajnejn aħjar hawnhekk. Unkun sodisfatt nisma' li huma l-idejat li ġew żviluppati f'Franza. Jekk il-Franċiżi dak li tippruvaw jagħmlu huwa li ħarsu s-soċjetà tagħna minn attak diġitali tan-natura li jiena semmejt,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 Għandi tliet mistoqsijiet, iżda diġà weġibt għal waħda mill-mistoqsijiet tiegħi. Fil-fatt. Jiena kuntent ħafna illi inti temes importanza kbira għal films Ewropej. U jiena naqbel miegħek fuq dan. Films li jkunu bbażati fuq diversità lingwistika wkoll. Beħsiebek tieħu bosta inizjattivi f'dan ir-rigward biex tiżgura illi nistgħu nappoġġaw il-films Ewropej u d-diversità rikka li għandha fis-swieq globali it-tinnu mistaqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-swieq tal-mezzi ta' xandir. Rajna konverġenza dejjem tikber fost il-mezzi ta' xandir il-medja. U hemm id-direttiva fuq is-servizzi audiovisivi u hemm ukoll il-direttiva tal-kummerċ elettroniku. Allura kif tivvalu tal-affarijiet? Minna ħatijak. Kif tevalwa it-tweġibiet ta' swieq tal-internet? Importanti li kunem kanali ta' informazzjoni jemmek. U dan huwa punti ieħor importanti tal-multilingwiżmu. Grazzi. Kummissarju Uttinger, tweġiba. Iva, grazzi. Fsuq intern digitali il-diversità kulturali u lingwistika ħajbqaw hemm. Fis-suq intern digitali lan mhuwiex li nagħmlu uniformizzazzjoni jew armonizzazzjoni ta' diversità lingwistika jew dik tal-mużika jew tal-kultura jew tal-letteratura tagħna, aħna rridu nżommu dak li għandna u niżguraw illi ikunu jistaw jistanaw u jitkattru naraw l-Istati Uniti bħala msieħba tagħna f'dan il-qasam u għalhekk nemnu li films bi-storja lingwistika u bil-kultura tagħna ta' ċivilizzazzjoni fl-Ewropa għandha twassanna biex niftakru li dan jifisser ħafna u dan ifisser li għandna nkatru u nħedġu u nappoġġaw il-kollegi responsabli mill-kultura. Jina ċert illi jien nkun fost ta' qoddim li dejjem insostni dawn l-affarijiet. Il-festivals tal-films u l-premji għal-films huma importanti u anki t-taħriġ fuq livell terzjarju huwa importanti. Imprezzabbli jkolli ngħid anzi, anke fir-rigward l-offerti li jkun hemm fir-rigward il-mużika u l-films, dan għandhom jitkomplu biex kollhom rwol eh, Ewropew ta' veru fl-isfond Jiena naqbel miegħek fuq it-tieni mistoqsija li ressaqt li fuq il-valutazzjoni tiegħek, nifhem il-tħassib tiegħek li esprimejt u nagħmel l-almu tiegħi biex naġixxi fil-qasam tiegħi fuq dak li qed. Is-suq intern diġitali ma jfissirx li l-affarijiet isiru uniformi u li jsiru armonizzati, anzi l-kontra. Grazzi, Sur Uttinger, issa nad il-mikrofonu lis-Sinjura Mia Petra Kumpola Natri. Min itre. There. Please for the beginning yes. because we did that. Uh, didn't In Finnish from beginning. Uh, kiitän linjauksestanne, että haluatte ulottaa digipalvelut kaikkien ulottuville. Haast Grazie. Grazie. Tali inti les li titratta kull ta' din id-dimensjoni. Tinsiex li hemm 20% tal-persuni fl-Ewropa li għadhom qatt ma użaw l-internet. Huwa importanti li l-użu tal-internet nestenduh għal kull post, għal kull imkien. Digitalizzazzjoni jista' jkollha part importanti. Xtaqdi fl-industrija tagħna ngħidu dwar l-operaturi fuq skala żgħira huwa diffiċli immens għalihom. Id-daqs huwa aspett importanti. U importanti li wieħed ikun jista' jieħu sen fl-innovazzjoni li teħtieġ. Id-dinja mhijiex kwistjoni biss filosofika, ħajkonna soċjetà diġitali u f'soċjetà diġitali forsi anke l-għamla tax-xogħol jista' tista' tinbidel natura ta' xogħol kif nistgħu nivolvu l-soċjetà ċivili dan ir-rigward. Is-sur Ottinger. Iva, naturalment, jena lest illi naħdem ma dawn l-organizzazzjonijiet li semmejt inti, l-laqdiet, l-unions, fos l-oħrajn, imma mux qed nirreferu biss għall-impjiegi, għax-xogħol. Hawnhekk. Xol, u jintlaqat l-aktar u dak li l-aktar jintlaqat mill-ħidma digitali. Fl-modi kienem il-protezzjoni kontra perikoli għal saħħithom, missjonijiet mill-magni per eżempju, sa l-affarijiet imbidlu l-NGOs u l-Union żgur ħajkunu involuti fit-tentattivi tagħna biex nindirizzaw dak li inti semmejt. Dwar l-ewwel punt tiegħek. irridu industrija fuq skala kbira għaliex huma biss jistgħu jindirizzaw l-isfidi il-kbar. Dawk li għatmu rasom il-negozju fuq skala zaħira, mhux bil-fors jistgħu jiġilduha din. fl ewropa rridu tlet protagonisti, tnej jew tlieta. Dan japplika għal software għal hardware koll, biex inkunu nistgħu nikkompetu fix-xena dinija, fis-suq dinji jekk naraw numri, ċifri, su Amerikan, iżar minn tagħna imma ta' daqs paragonabli. Għanna suq jew tnejn fl-Azja wkoll, Korea tisfel, il-Ġappun, iċ-Ċina. Imma huma għandhom is-setat tagħhom ukoll. Xi protagonisti minn tagħna wkoll irdu jikbru, jitkatru, għalix inkella hemm periklu li jispiċċaw. Għanna negozji li jipproduċu leps fost l-oħrajn. Irridu nkunu nistgħu nikkompetu fil-Champions League, imma palessa dawn protagonisti ma jistawx. Timothy Kirkhope fissem il-Komitat Libe, kjoġbok. Onorevoli, Ottinger, tista tispiega għanna eżattament xħat għamil ħalli tiżgura li negozji żgħar ta' daqs medju ma jkunux maħnu għaft dak li għat kabbir innovazzjoni fir-kupru ekonomiku li tantu meħtieġ u dan isir minħabba xi leġiżlazzjoni ta' protezzjoni ta' data. Inti referejt għat-ċiber ċiberkriminalità u s-sigurtà. Jiena mħasseb dwar il-sigurtà tan-netwerk tal-Unjoni Ewropea. U attakki kontra l-infrastruttura digitali tal-Unjoni Ewropea biex niproteġu kontra dawn l-attakki. Taħseb li rridu nħarsu aktar lejn l-imsieħba globali tagħna u ma jkollniex biss investiment fiħda l-Unjoni Ewropea biss. Grazzi, is-Sur Rottinger, biex wieġeb. Dwar it-tieni punt tiegħek, irridu data Irridu standards għoljin għal protezzjoni tad data Umbat irridu nid-dialogaw ma' protagonisti l-oħrajn madwar id-dinja l proċessar il-ħazna tad data trasferiment tad data fost l-oħrajn. Imbagħad dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek. Inti imħasseb dwar l-SMEs. Li kollom wisq regolamentazzjoni. L-startups fis-settur tal-ICT dan din se tkun l-iktar l-ikbar opportunità għall-Ewropa għandna Horizon 2020 li qed tistimola ir-riċerka u hemmhekk tajna bosta proġetti li l-SMEs u mhumiex il-kumpaniji l-kbar illi qegħdin jaħtfu r-riżorsi f'Horizon 2020 Il-budget huwa strutturat tal-imod ħalli jiżgura li l-SMEs jirċivu l-fondi għall-investiment u r-riċerka. Fl-istess waqt, irridu nkunu nistaw nimmoderaw u jkonna supervizjoni tal-proġetti tal-SMEs. L-ewwel net, irridu nimmotivawhom. Irridu ġeluhom jipparteċipaw, jinvolvu ruhom għanna sem ta' banek privati fl-Unjoni Ewropea u għalhekk f'dak li huwa riskju tal-kapital fis-settur tal-ICT aħna rridu nistrutturaw l-affarijiet tal mod ħalli l-finanzi disponibbli jiġu użati bl-aħjar mod. Fl-istess waqt irridu nkomplu nħeġġu lill-SMEs ħalli jieħdu fondi għal riċerka u l-iżvilupp mod speċifiku fis-settur tal-ICT irridu nistimulaw l kumpaniji żgħar u żgur mhux nabbuhom bwis burokrazija. Imbagħad irridu naraw x'qed jiġri lil mill-ICT fl-industrija klassika l-SMEs, fl inġinerija pereżempju fis-settur tal-inġinerija. Hemmhekk id-dinja ħad inbidel ta' taħt fuq għalihom. fil-ġejjeni eh, fabrikat tkun kontrollata minn mezzi digitali. Dawn il-punti kollha huma importanti f'dan il-kontest. Naddi l-kelma l-sur Mikael Teurer. Grazzi, President. Kommissarju, nominat. Inti tkellim dwar il-cloud computing, in-neutralità tan-net għax importanti għal-liberali, protezzjoni tad-data, xtejdinna dwar teknoloġija tal-encryption. Għaliex liberali jgħidu li jrid ikun hemm teknoloġiji Ewropej tal-encryption. Is-sur Almunja għal liġi tal-kompetizzjoni mhix biżejjed biex tirristrinġi is-setat ta' Google. għanna bżon ta' approċ ta' politika industrijali bħal tal-Airbus, per eżempju, fejn aħna kompetitur reali vizavi l-Amerikani, il-Boeing. Aħna ħajkonna l-istess approċ fid-dinja tal-ICT u jekk namlu dan kif nistgħu nkunu kompetittivi? Kif jista' jkollna vantaġġ fuqhom? Grazzi standards Ewropej assigurtaw l-kodifikazzjoni, l-encryption huma tassew limitati. Irridu naraw x'inhu possibbli f'termini tekniċi u kol x'inhu ġustifikabbli f'termini ekonomiċi. Irridu nirranġaw l-ewwel affarijiet tagħna. Dwar Google Dan naraw bħala każ iżolat jew inkella parti minn fus ta' affarijiet li ndaħluhom Flek ekim sejjaħ pakket ta' Google. Google fl-2014 fid-dawl tal-menti illi rċevejna, wieħed irid jiddeċiedi ħa namlu kompromess ma' Google, kompromess għabbażi tal-kompromess illi nstab fi frar, kien hemm kompromess fi frar jemkien ma' Google. Il-periklu huwa illi il Is-saħħa tiegħu fis-suq ħad hemmhekk. Il-search engines u l-kobor tagħhom huwa importanti għandhom implikazzjonijiet fuq setturi oħra naturalment. u hemmhekk irridu nqajmu ċertu interess minn ħata settur Ewropew. Issa, x'jaħseb il-Parlament dwar in-neutralità tan-net? Jiena naqbel miegħu, jiena nixtieq li l-Parlament jiżgura l-proposta tal-Kummissjoni tkun f'konformità ma' dak il-li xtaq il-Parlament u ma titnaqqas fil-valur tagħha. Meta tasa fil-livell tal konsil kien hemm proposta inizjali tal-Kummissjoni jiena kont involut fil-istadju ta' tfassil tagħha. Din ta' toddata b'mod unanimu mill-kulleġġ tal-Kummissarji. Ma nistax niċħad illi jien m'għandix responsabilità. Hawnhekk. Iżda huwa bejn il-Kummissjoni u l-Parlament. U aħna nafu u narfu nirrikonoxxu l-input tal-Parlament f'dan is-settur. Grazzi, se ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Giovanni Toti jekk jogħġbok. Grazzi, President. Sur Komissarju, jiena diġà stajt napprezza tweġibiet tiegħek dwar id-drittijiet tal-awtur, il-copyright, imma nixtieq ngħid li operaturi kbar tal-internet qed igawdu minn protezzjoni legali fis-settur tal-konsumaturi u koll id-diversità kulturali protezzjoni tal-pluralizmu. Nixtieq nistaqsik x'aspetti tal-leġislazzjoni attwali taħseb illi aħna għandna nirrevedu ħalli nadottaw il-miżuri leġislattivi. U kif ħatuża l-istrumenti l-ġodda digitali sabiex issaħħaħ il-konnessjoni tal-Unjoni Ewropea ma' ċittadini tagħha u tippromuovi s-sem tal-istess ċittadini fih dan il-proġett Ewropew. Grazzi. Grazzi, is-Sur Rotiger biex iwieġeb. Il-mistoqsija tiegħek dwar il-ħtieġa għal-liġi Ewropea li għanda titjib mid-digitalizzazzjoni u tirrifletti digitalizzazzjoni tal-ħidma tagħna protezzjoni tad data l-privatezza tad data drittijiet tal-awtur fost l-oħrajn hemm regolamenti ta' suq internu wkoll. Bħalissa jew m'għandniex ġurisprudenza Ewropea jew inkella nużaw dik li għanna u tittaplika fera era digitali għad naħdmu fuqa. ċet namlu bħalissa? Irridu niddeterminaw narfu il-revoluzzjoni digitali u naraw li ma metodi jaħdmu. Irdu namlu l-almu kollu ta' għanna sabiex nizguraw li bil mekanizmi ta' protezzjoni li għanna ikunu mekanizmi effettivi u jintoġbu kol madwar id-dinja li xle. Naddi l-kelma. L-Sinjur Evelyn Gebhardt. Fisem il-Kumitat Imko. Grazzi, President. Sur Ettinger, jina ma nafx, ma metin inti tgħid illi tissimpatizza mal-fema tal-Parlament. Naf illi inti ma tantx inserju dwar dak li aħna ħanejdu jidher biċċar mill-aħħar tweġiba tiegħek. Insomma, Ismani, fi rigward tal-akwist fuq l-internet, iċ-ċittadini qegħdin iħallu dejjem traċċi tagħhom infushom fuq l-internet mingħajr ma jridu jagħmlu hekk. Din id-dejta kollha tinġabar fil-verità. Hawnhekk il-protezzjoni ta' dejt qed tinkiser u ma tittieħeġ bis-serjetà kif qed interessa din il-problema. Issa hemm suq. Suq f'dejta bħal di li qed tinġabar. Suq dejta li qed tinġabar timbih dwar l-aġir tal-xiri, tal-akwist, tal-ċittadini fuq l-internet dan il-punt tridu tindirizzawh u jekk iva, kif ħat indirizzawh? is Rottinger. Meta xaħat jistri xaħġa fuq l-internet ikel hwejjeċ, jistri btaħla għalix le. Jekk id-dejta tinġabar u dik id-dejta tiġi maħżuna hemm ċertu perikli. Minnaħa l-oħra din id-dejta tista tkun ta' siwi f'termini ta' kummerċjalizzazzjoni ta' marketing. Imma hemmhekk iċ-ċittadin għandu jkollu dritt sabiex dejta bħal din ma tiġix maħżuna mod permanenti u żgur ma tinkixxiex ma ssirx pubblika. Hemmhekk irridu nqisu l-interess tal-konsumatur li jidħol f'kuntratt, item kuntratt u wara dan id-dejta mandiġ tinżam un-bat timbieħ. Imbagħad, il-konsumatur, ix-xerrej, irrid ikun jaf x'qed jiġri. Il-konsumatur għandu jkollu dritt għat-tarif għall-informazzjoni meta huwa jissuspetta li d-dejta tiegħu qed tiġi maħżuna, irid jiskopri x'tib da dejta qed tiġi maħżuna għalli ma raġunijiet u lil min qed tingħata. Dan huwa dritt essenzjali fil-fema tiegħi. Imbagħad apparti minn hekk hemm id-dritt illi wieħed jintesa. Li dejta bħal din titneħħa tosfor mill-internet. Biex bekk għal darbohra l-konsumatur ikun jista' jiġi protett il-konsumatur jew iċ-ċittadin jista' jkollu interess meta huwa jmur fis-supermarket jew jixtri ħwejjeġ fuq l-internet ikun forsi fl-interess tiegħu li meta huwa jarġa jmur għandak il bejjef fuq l-internet il-kollu id-dejta tijaw maħżuna għalli kun jista jgħamil tranzazzjoni b'mod aktar rapidu. Emmek il-konsumatur għandu jkollu dritt li jiddeċiedi jekk id-dejta tijaw għandix tiġi maħżuna jew le. Għandu koll ikollu dritt li jkun jaf x'tip ta' dejta qed tinġabar dwaru u qed tiġi maħżuna. Issa, Naddu l-kelma il Sabina Ferajen. Komissarju, fil-litra ta' missjoni tijak, inti titkellem dwar il-riforma tal-copyright. Titkellem dwar il-rivoluzzjoni digitali, l-agġir tal-konsumatur, diversità kulturali. U inti għet li u importanti li nitlu fil-kif flok naġlu. Importanti li nsibu bilanċ bejn l għal-kreaturi, għall-awturi u kol l-inkoraġiment tal-kreativita u l-ġenerazzjoni ta' kontenut ġdid. Fl-istess waqt, hemm ħtieġa dejjem tikber għal aċċess faċilitat u għal multiterritorjalità. Biex bekk jinfetħu rotot ġodda ta' tixri tal-informazzjoni. L-internet ikun post kreattiv, ir-riforma ta' djaddiet tal-rajt tal-awtur. Taħseb li ħassibu dan il-bilanċ? Taħseb li ħassib tarf tal-affarijiet? Fl-moddi ma kienx daqshekk faċli li jinstab il-bilanċ. Naturalment il-munita għandha żewġ naħat, in-naħa kulturali u kol in-naħa ekonomika u industrijali. Grazzi tassew. Il-kultura ħatibqa prodott ekonomiku, prodott kulturali wkoll. Iżda, reklamar, sponsoring, dan kollu mandux xejjen in-naħa tal-kwalità tal-kultura. Il-kontenut għandu jibqa jiġi mħares mill-protezzjoni tal-copyright, teatru, l-mużawijiet, per eżempju, japplika wkoll għas-setturi kollha tal-kultura. Kultura hija suprema dejjem. Il-beħ, l-appoċ, għal-promozzjoni, dawn mandomx iċejnu il-kontenut kulturali minnu nifsu, id-drittijiet tal-awtur, il-tariffi l-mizati fos l-oħrajn. l-allima, l-istudenti fl-iskejjel għandhom ikollhom aċċess ukoll din hija ħaġa importanti, it-tariffi m'għandhomx jillimitaw. U importanti li iż-żewġ naħat ikollhom aċċess u minn dan jibbenefikaw il-kreaturi. Hemm settur importanti tal-kultura li ma parti mill-pajsaġġ komuni. Id-dinja tal-edukazzjoni għanda kolla kull rotta miftuħa, kull triq miftuħa. It-toroq m'għandhomx jingħalqu minħabba dawn il-miżati. L-iktar ħaġa importanti hija li niżguraw li l-partijiet kollha jinġabru flimkien fih dan id-diġi u fost id-diġis differenti. L-Onorevoli Weidenholzer, fisem il-Kumitat Libe. Grazzi. Sur Ottinger, inti l-Kummissarju nominat għall-ekonomija u s-soċjetà. X'a tagħmel ħalli tiżgura li fl-Ewropa jiġi użat bisħiħ il-potenzjal tal-internet. Kif ħat iżgura li din l-innovazzjoni kollha tibqa kompatibbli mal-protezzjoni tal-drittijiet bażiċi, privatezza tad-dejta. Kollox għandu jitqis fil-proġett il-ġdid tiegħek. X'taħseb li r rabta bil-protezzjoni ta' drittijiet bażiċi u l-interess tal-industrija? Subi strateġiċi għal gvernanza fuq l-internet u ma' wkoll parti mill-portafol tiegħek, kif ħadd iżgura li jkun hemm standard Ewropew għal privatezza tad-data? Standard li jsir wieħed rikonoxxut. U l-ġurisprudenza Ewropea tiġi rispettata wkoll fi xena internazzjonali. Li nigarantixxi le naħdem kemm naħdem ma nistax nagħti garanziji jekk eh, u se jkollna ftejjemiet internazzjonali Iva, taf illi għanna bżon il-firem nista' nikkonvinċi l persuni li ħtieġa għal standards għal privatezza tad-dejta fl-Istati Uniti rridu f'dejjemiet ma' l-Istati Uniti ma' Russja fost l-oħrajn. Iżda ma jiddependix minna biss. Jiena nista' naħdem bla edha ma daqshekk nista' nagħmel. Ix-xogħol tagħkom hawnhekk intom bħala membri tal-Parlament ħidmietkom hija aktar importanti minn mill-ħidma tiegħi bħala kummissarju iva. Huwa intom u l-Kunsill li tiddeċidu para dawk illi tgħaddu liġijiet aħna għandna responsabiltajiet tagħna rdu niżguraw li konna liġi solida kompetenti li tinvolvi kollox, imma ma nista' nigarantilkom xejn. Mux mi jitkellmu dwar dan, il-ħidma, l-kwalità, l-proposti. Nemmen li hemm ħajibqaw hemm ħajkun il-privatezza tad-dejta, sigurtà tad-dejta, din il-liġi kollha tal-drittijiet tal-awtur hija milquta mir-revoluzzjoni diġitali iva. Ma nistawx namlu kollox fuq livell Ewropew jekk il-Kummissjoni ma tagħmilx priorità Minn dan kollu u l-Parlament u l-Kunsill mhumiex lesti li jinvolvu ruhom il-kol għandna x'nitilfu. Nista niggarantilkom li aħna nkunu aħjar jekk naħdmu id fitek bdu l-istess ħabel. Grazzi. Is-Sur Andreas Schwab mill-Kumitat Imko. Grazzi. Kummissarju nominat Dawn l-aħħar satejn u nofs tkellimna fuq ħafna kwestjonijiet differenti imma kwestjoni waħda importanti li se kollok taħdan fuqa fil-portafol tiegħek fil-ħames snin li ġejjin se jkunu settur tal-enerġija u kif da jorbot ma' networks digitali, mbagħad se jkollok hemmhekk xi ftit responsabiltajiet u dak li inti tipproponi se jkollu jaqbel miegħu il-Kunsillu fis-settur tal-enerġija, ma pereżempju il-konnessjoni bejn Spanja u Franza l-affarijiet mixin pass iktar kajman rridu morru l-ura għall-1990 meta s-suq intern kien għadu qed jimbenna, inti x'beħsibek tagħmel? Kif se tikkonvinċi l kunsill sabiex ikonna 28 stat membru illi il-koll jaħdmu fl-imkien biex niksbu minn dak illi aħna kolla insarfu mod individuali. Il-Kummissarju naħseb l-aħjar mod huwa l-kooperazzjoni bejn il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni. Rridu naraw kif nistaw nifrankaw il-flus billi namlu dan miżuri kollha miżuri Ewropej biex niżguraw illi konna aġenda digitali fuq livell Ewropew minajra se nibqa' frammentati u kollox se jibqa' ferm aktar oli. U mhux jew inkella se jkun ftit stimulu għall-ekonomija u għal negozjat bħet ħares lejn il-PDG nara kemm għandna xogħol. L-analiżi turina li l-Ewropa tkun f'pożizzjoni aħjar jekk aħna naħdmu flimkien u jkonna riżultati ferm aħjar mill jekk jkun naħdmu b'mod separat u dan rridu nkonfiċu għom dwaru li ċittadini Jiena id-deċidejt li nitlob l-Konsill li jiddiskuti flimkien miħaj biex naraw jekk il-membri tal-Konsil u miex lesti illi jiddigitalizzaw il-politika Ewropea u ma lesti illi jaħdmu fuq dan iva jew le. Issa, jena kolli najt illi erba darbiet f'dawn l-aħħar snin kelli l-opportunità li niddiskuti l-politika tal-enerġija mal-Konsil u dana s-enerġa jkoll l-opportunità li namlu f'Ottubru u nittama li il-suċessur tiegħi se jagħmel l-istess u jiena sempliciment se nistieden lil kunsill biex japprova strateġija digitali Ewropea u niksbu l-approvazzjoni tal-kapijiet tal-gvern u tal stat sabiex ikkonna eh, leġislazzjoni meħtieġa permezz teologu is-Sinjura Dalli. Sarju, Fid-dawl ta' skandli u kontroversi riċenti dwar il-privatezza tinħas aktar minn qatt qabel il-ħtieġa urġenti li nerġaw indaħlu l-fiduċja u nindirizzaw it tħassib tal-konsumaturi u tal-ċittadini Ewropej. Aktar u aktar jekk verament irridu niżviluppaw il-qasam tal-e-commerce. U biex nerġaw indaħlu l-fiduċja irridu nikrejaw u napplikaw liġijiet b'mod tajjeb rridu ninformaw l-ċittadini dwar x'inhuma drittijiet tagħhom u sempliċement nillimitaw ruħna biss biex u obbligi ġodda. Inti, kif qiegħed tħares li timbotta l qudiem policies li permezz tagħhom iċ-ċittadini tagħna ma jħarsux lejn is-settur tal-ICT bħala teddida għal-jom. U aktar minnek u koll kif b'mod konkret qiegħed tara li l-użu tad-data jista' jkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini Ewropej u kif qed tippjana li jkollna enfasi fuq il-benefiċċji fl-oqsma tas-saħħa, ambjent u anki l-aspett soċjali li t teknoloġija tista' twassal liċ-ċittadini u l-konsumaturi Ewropej. Grazzi. Please, uh, Mr. Ittinger. Grazzi ħafna. bosta oqsma fejn Id-digitalizzazzjoni ġib maħħa vantaġġi kbar, per eżempju, il-settur tal-kura tas-saħħa, sigurtà, kwalità tal-ħajja l persuni anzjani. Għalek naħseb illi l-ewel u qabel kollox għanna nieħdu eh, il-perspettiva ta' ċittadini u mhux biss dik tal-industrija u rridu nistaqsu kif se jinbidlu il-postijiet ta' xogħol id-djar ta' ċittadini tagħna. Kif jorganizzaw l-attivitajiet ta' divertiment tagħhom, kif se jinbidlu il-djar bil-permezz tal-smart metering. Dan għandhom nejn li biddel il-mod kif in-nies jgħixu. Għalhekk eh, hemm uh, opportunitajiet mhux biss sfidi u aħna rridu ninformaw li ċittadini tagħna dwar l-opportunitajiet li għandhom imma rridu wkoll nafżawhom dwar il-perikli. Eh, aħna rridu nippruvaw illi eh, naħuħ, neqirduħ dan il-periklu, imma għatmu ser naxinna illi neliminaw kull tip ta' riskju mid-dinja. Dan l-aħħar għameta sħiħa dwar selfies illi jihdu il-persuni famużi illi poġġu ritratti tagħhom stess erwinin fuq l-internet. Dak li aħna nistaw namlu huwa illi niżguraw illi n-nies ikunu jafu x'inhu ma jagħmlu u niżguraw illi il-vantaġġi jelbu l-iżvantaġġi. Is-Sur Pascal Arimon, Komitat Imko. Grazzi ħafna, Kummissarju Ettinga. Inti għat eh, xaħġa li għamilna u importanti ħafna u koll li eh, il-fiduċa ta' ċittadini fl-IT hija il-muftiħ il għal suq digitali uniku. Regolament 910 li għadda ta' kmini din is-sena suppost se jtejjeb il-konfidenza ta' ċittadini fi tranzazzjonijiet elettroniċi għal kiena nistaqsi inti kif beħsibek iġġija l-autoritajiet tal-istati membri e, jintroduċu sistemi elettroniċi taħlas, ħlas u tara li dawn jilħqu kull rokna tal-Unjoni Ewropea. U inti bat semmejt xi proġett pilota li jgħin li ċittadini u l-kumpaniji jikkomunikaw mal-Kummissjoni mod dirett permezz ta' mezzi elettroniċi, per eżempju, eh, biex jagħmlu offerti tagħhom, eccetera. kif tista' tikkonvinċi li ċittadini biex ma jibqgħux jibżaw mill dawn is-sistemi elettroniċi ta' pagamenti u li jibdew jużawhom. Il-Kummissarju nominat aħna għanna Direttora Ġenerali għal Servizzi Digitali Interni li huma affiċjenti ferm. L-Europa jekk aħna rridu illi l-politika digitali ssir politika digitali Ewropea rridu nkunu pioniri u rridu natu eżempju. Fil-parlament jina ġejta hawnhekk madwar sitt xurilu u għattilkom fejn konna wasanna. Aħna qed nippruvaw illi ikonna sigurtà ta' data soda sabiex meta aħna naħdmu bejn eh, Brussell u Lussemburgu jkonna eh, komunikazzjoni sikura qed nippruvaw illi naqsu anki l-ispejjeż tal-trasport, etc. Aħna nistgħu wkoll natu servizz ta' pariri lill awtoritajiet lokali u reġjonali u natu għam daqqatit f'dan ir-rigward ukoll. Nofru l-om pjattaforma xirqa dwar jekk stat membru se jkun jista jikkomunika magħna b'mod elettroniku jagħmel proposti tiegħu b'mod elettroniku hemm argumenti favur iżda anki kontra. Ridu nippruvaw naraw kif se niffaċilitaw din il-komunikazzjoni mana għal dawn l-autoritajiet imma rridu naraw x'qed joffri s-suq. Il-proċessar ta' data intern tana għandu servi ta' modell għal eh, servizzi tal-gvern elettroniċi u amministrazzjoni elettronika madwar l-Europa, s-surdit ma' Kosne, Komitat Juri. Il-mistoqsija tiegħi Sur Ettinger tirrigwarda drittijiet tal-awtur u inti diġa għat li din se tkun kwistjoni importanti ferm fil-ħidma tiegħek bħala kummissarju potenzjali fil-futur. Kif se, se tasal għal bilanċ bejn dak li għandu jitħalla fidejn issu u fejn hemm bżonn ta' aktar xogħol leġislattiv. Mod partikolari għal dak li huwa promozzjoni ta' tkabbir u impiegi u kem tagħti importanza li drittijiet tal-awtur fil-kuntest tal-Karta Ewropea għad drittijiet fondamentali għal dik li hija ċertezza eh, legali u l-promozzjoni tal-diversità kulturali għal ċittadini kollha. Umbat dwar il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali kif nistgħu niżguraw illi ikun hemm rispett ta' dawn ir-regoli u kif nistaw niżguraw illi dawk illi għandhom id-drittijiet tal-awtur jieħdu passi legali meta id-drittijiet tagħhom jiġu miksura. Komissarju nominat. Bil-drittijiet tal-awtur hemm żewġ drittijiet fondamentali li huma voluti. L-ewwel id-dritt għall-libertà tal-informazzjoni u id-dritt ta' aċċess tal-informazzjoni u kull tip ta' servizzi dawn huma drittijiet ta' ċittadini mbagħad hemm id-dritt għal proprjetà intellettwali. U hemmhekk l-idea hija li xi ħadd li jipproduċi prodott kulturali għandu drittijiet fuq dak il-prodott. U dawk id-drittijiet għandhom ikomplu jeżistu anki fid-dinja digitali għal dik il-persuna illi ikolla proprjetà ta' xi eh, ikolla proprjetà intellettwali tkun ħol ita' i. Imma mbagħad fil banda l-oħra irridu naraw kemm qed jitħallsu l-artisti jew il-kreaturi u kemm nistaw niskuraw illi dawn ikollhom id-drittijiet tagħhom imħarsa, kemm għandhom bżonn ta' appoġġ. Jiena żgur mhux forsi irrit nkun involut dil-kwistjoni ta' drittijiet tal-awtur f'dan il-kuntest għaliex naf kemm l-affarijiet jistgħu imorru żmerġ. Jiena lest illi minnaw sena jew sentejn oħra nerġa' niġi hawnhekk fidejja jkolli proposta bilanċata li tkun għal benefiċċju ta' dawk kollha involuti. Il żewġ u ma zewċ huma żewġ oqsma differenti u jiena rrid nipprova noħloq rabta bejnietom. Is-Sinjura Monika Holmeyer għal-Kumitat Libe. Grazzi ħafna. Kummissarju. irrit nifoka fuq il-protezzjoni ta' data u l-proċeduri kriminali għaliex il-protezzjoni ta' data li twassal għal proċeduri kriminali ġiet diskussa anki mill-pubbliku l-lum għanna mijiet ta' eluf ta' credit cards li nsterqu, id-data demmek u ċittadini għandhom aċċess għalihom. Ma tkomx tatu id-data li għandkom intom uh, lil persuni li saw jalqu il-kontijiet Forsi jkun iktar faċli namlu hekk li konem mijiet ta' eluf ta' vitmi illi uh, eh, jikkontattjaw l-autoritajiet partikolari ta' pajjiżhom. Aħna għanna niprofaw insaħħu l-effiċjenza sabiex il-ċittadini il sajkolom jkollhom fiduċa u anke kumpaniji bħal Google irridu jagħmlu daw l-affarijiet mod aktar maġġel u iktar mod effettiv. Il-Kummissarju Iva, il-kas Google qed juħdilna ħafna ħin, kas komplikat ħafna ilu mana l-ħames snin u naħseb li jekk aħna jirna xinna jkonna riżultat tajjeb u effettiv. Google iva kienu lesti li jamlu kompromessi imma jekk damu mhux se jkun se jkonna naddu għal sanzjonijiet kif għamilna ma' Microsoft da' zgur se jagħmel ġit lill immagini ta' Google. Pala regola ġenerali, detentur ta' credit card irrit jintala permess biex jittintuża l-kod tiegħu, imma ovvjament bat fir-realtà naraw l-affarijiet jaħdmu bil-maqlub. Ovvjament, jekk il-credit card tijak tinstera, dak li u fl-interess tijak huwa li il-pagamenti mill-kont tijak jitwaqfu malar kem jista' jkun u l-kont tijak jintala għalek huwa importanti li l-polizija da kollha involuti li jikkomunikaw malar kem jista' jkun mal-bank konċernat sabiex dan kollu jisir possibbli. kollox ħollu jorbot fuq il-privatezza protezzjoni tad data Georgios Grammatikakis. Assessur sur Grammatikakis, nikjożbok. Grazzi ħafna, Signora President. Naħseb li taf komissarju nominat illi hemm ħafna nies b'talent zaza madwar l-Ewropa. U jien nemmen li dawn iż żazax jistaw joħolqu l-affarijiet, jistaw jkollhom kreattività, jagħmlu innovazzjoni u jkollhom mezz ta' impigi fuq skala kbira biex bekk ma jkunx hemm dik il-pressjoni kbira li jimmigraw u jitilqu mill-Ewropa għal postijiet oħrajn, għalhekk il-mistoqsija tiegħi għalik hija propju torbot propju ma' dan. Kif nistgħu nħeġġu n-negozji żgħar fl-ekonomija diġitali? Kif ħanżidu il-ħiliet digitali taż zaza fost madwar l-Ewropa? Ġala darbem din iħtieġa tant d-dimajnin kulħadd. Il-Kummissarju nominat. Il-ħiliet digitali din jendax taqsam ma l-edukazzjoni. Hemm tfal illi verament ikollhom għarfin minn djarhom stess diġa jkunu familjari minn eta zaħira bil-mezzi digitali minħabba ħuhom jew oħtom kbar minnhom fl-età u minħabba l-fatt li qegħdin f'ambjent fejn għandhom dawn l-affarijiet fuq fonnot bajhom U għalhekk irridu noħolqu dan l-ambjent għaliex lan huwa li dak li jkun ikollu l-ħiliet minn kmini fl-età ikunx ikun l-isfond familjari tiegħu u l-isfond domestiku tiegħu. It-tieni naħseb li l-vantaġġ tal-negozji żgħar ġodda fid-dinja diġitali hija li mhix iffukata fuq stat membru wieħed, tnejn jew tlieta. Jekk ħarsa lejn l-industrija tal-karozzi u l-isforz tar-riċerka f'dan is-settur, kunu tafu li dik l-industrija twassal tkabbir impigi ma mhux fl-istati membri kollha, forsi għandhom benefiċċji, imma l-output, il-produzzjoni, il-katina tal-provvista kollox ħajkun restret tal numru żgħar ta' pajjiżi u hemm oħrajn li m'għandhomx żbokk għal dan għal din l-istess katina. U għalhekk forsi kollhom ħarsu lejn swi oħrajn. Dan ifisser li dan jiftaħ il-bibin beraħ għal tkabbir l-ħolqien tal-impigi, ikun xikun id-daqs tal-istati membri dan japplika għal pajjiżi l-kbar kif ukoll għal pajjiżi iż-żar. Għal daqstant għandna bżonn strateġija tajba biex niżguraw illi iż-żgħażagħ ikunu jistaw waqfu l-imprizi tagħhom fil-qasam digitali u jkollhom l-appoġġ li għandant għandhom bżonn. Dan jista' japplika għal proġetti żgħar ta' riċerka, jista' jkun illi tipprovdi kapital ta' riskju u anke l-banek ta' investiment, il-banek strutturali ta' investiment u koll u ma tajnuna nemmen l-network Ewropew ta' startups jista' jenħoloq. Per eżempju nistgħu nimmaġinaw fejn konna round table tal-startups kollha Ewropej biex iż-żgħażagħ kollha jkunu jistgħu jaqsmu l-esperjenza tagħhom, joħolqu networks biex bekk jiftaħ aċċess għal stati membri oħrajn permezz ta' din l-istess round table. Grazzi. Komissarju nominat, unbat ngħaddi il mikrofonu lil Sur Pavel Svoboda mill-Kumitat Juri, President. Grazzi, President, Komissarju nominat Hottinger. Il-lejla tajba. Komissarju, inti se tkun responsabbli għal settur ta' drittijiet tal-awtur kollu. Rajt il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni, l-Konsill u l-Parlament u din il-komunikazzjoni tisħaq mod b'saħħtu kif id-drittijiet tal-awtur jista' jevita li jkun hemm abbuż kummerċali. ma terreferix għal l-aspett mhux kummerċali fil-komunikazzjoni, forsi dan jista' jkun abbuż ta' materjal mhux kummerċali, il-proprjetà intellettwali, jew għandkom strateġija apposta biex tindirizzaw l abbus ta' drittijiet tal-awtur fuq prodotti mhux kummerċali wkoll. Il-Kummissarju nominat. Sur Ottinger Minnaħa għandek il-proprjetà intellettwali u minnaħa l-oħra għandek id-drittijiet tal-konsumatur, ċittadin, li kollhom aċċess għal prodotti kulturali ta' kull xorta u ta' kull tip. Inti tidħol f'dimensjoni oħra bil-mistaqsija tiegħek u tweġiba tiegħi hija ċara. Għandu jkun hemm dritt għal proprjetà intellettwali u l-aċċess għaliha. Iżda finanzjarjament u soċjalment din għandha tkun possibilta' għal kulħadd li kulħadd ikollu aċċess. Fl-istess ħin tittevita li kunem is-serq tal-proprjetà intellettwali titħares id-drittijiet tad-detentur ta' drittijiet tal-awtur. L-abbuż tal-IPR minn partijiet terzi mhux koperti mid-drittijiet tal-awtur kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea hija l-ar każ possibbli li jista' jseħħ u dan għandna nevitawh. Dan benefiċċju tal-konsumaturi. Però jista' jeħdem biss jekk nwaslu mezzi kemm jista' jkun ekonomiċi. Irridu waqfu minnu fih l-abbużi minn partijiet terzi li m'għandhom lebda dritt għal dan il tal intellettwali, lebda dritt li jiksbuha u jerżgħu jużawha mill-ġdid. Dan għandhom waqfuh minnu fih. Grazzi, komissarju nominat, naħseb li qegħdin fil-ħin, grazzi ħafna l-daw kollha li tkellmu. Il-kollega Buzek jitkellem warajk. Naħseb li mistoqsijiet kienu importanti u kienu artikolati tajjeb u waslu biex jaqanqlu diskussjoni interessanti. Nirringrazzi ovvjament eh, Sur Uttinger għat weġibit tiegħu għal mistoqsijiet u nittamar nexxilu jixħet iktar dawl fuq il-dubji li kienem u fuq il-mistoqsijiet li trasqulu. Għazudu eh, invito, invito il-Sir Rating. Issa nistieden is-sur Uttinger biex jagħmel il-konklużjonijiet tiegħu għandna ħames minuti għal konklużjonijiet tiegħek bħalma taf qabel ma ntemmu smieħ. Naddi l-mikrofonu lilek, jekk jogħġbok.